Uh, a very good morning, uh, ladies and gentlemen. Bonġu l-kulħat, sinjuri, u nil-għawkom għal-ewel laqa ta' su intern u l-protezzjoni tal-konsumatur għal-2013. Lek nishti nati merħba li l-kulħat, naqakom l-ura f'dan il-komitat, anki il-grupp ta' ħidma li għedin fostna l-lum, specialment rapporters u koll għal dossiers principali, jenna fil-kelkom ammont ta' xogħol xi tlestu matul il-btajl tal-miliet u jiena minna uftit juħar sennat il-kelma l ħut minnkom sabiex tkun tistaw tajdu eżattament il-pozizjoni fuq suġġetti per nix l-opportunità u kol biex nifirħilkom nawguralkom is-sena tajba nitama li jintom missa kargati biex taħdmu għaliex ħajkonna sena verament mimlija għal dan il-komitat. l sena tal-ħidma tagħna qabel ma ngħadu għall-President għall-elezzjonijiet tal-Parlament is-sena li ġejja. Nixtieq nagħti merħba wkoll lil dawk li qed isegwuna fuq is-sit elettroniku. Aħna bħalissa qed inħejju edizzjoni ġdida ta' sena l-ġdida għall-aħbarijiet ta' dan il kumitat per tridu tistennew laqgħa li jmiss ġvir minna u 15 oħra, u jissa issa għal sustanza ta' din il-laqa aħna assamna l-abbozz l agenda nittama li l-agenda nistaw naddottawa ta' ekwis. Jina għandi punt speċifiku li nishtiq nħabbar għanna korriġendum dinija bidla teknika għal regolamenti adottati fuq l-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura għall-forestrija. Aħna rajna dan il-punt ma' sur Panzeri, dan irrid tiġi approvat mod formali mill-Kumitat u għalhekk ġie mressaq fid-dokumenti tagħkom. U għalhekk sakemm għaw m'hawn xi ħadd li xtiġi ġazzjona, sa tmim il-laqgħa llum waqt il-pawsa tal-li kallarek aħna nistgħu nassumu li dan il-punt ġie adottat ukoll. Mela ngħaddu issa għal proġetti prinċipali li aħna konna din naħdmu fuqu għal bosta snin taħt it-tmexxija ta' rapporter Bernadette Vergano dwar il-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali u ta' regolament dwar kooperazzjoni amministrativa permezz ta' sistema ta' informazzjoni tas suq intern nixtieq nappreżenta l-kompromess li nirxja niksbu fl-amendi Naħseb is-sinjara, is-sinjura Pavana ser titkellem fisem is-sur Buzoj, is-sinjura McLaren edha hawnhekk għalli sijar u għandna Sir Henderson jibat l-apoloġiji tiegħu. Jiena wkoll kuntent li nilqgħu kol it-teams li qegħdin fostna hawnhekk anka eh, iktar tard nista' nagħti wieħed mill-kollegi tagħna il-kelma sabiex ikun jista' jgħidilna eżattament fejn qegħdin bħalissa. Issa ser nagħti l-kelma lill-rapporter Bernardet Verga sabiex tippreżentanna is-sitwazzjoni preżenti fuq il-kompromess. Bernardet fidejk. Grazzi tassew, Sur President. Mela, qabel ma nibda id-dibattit, ma niftaħ dan id-dibattitu, ippermetti li nawgura lil kulħadd is-sena tajba sena mimlija risq u saħħa sabiex bekk aħna l-koll nkun nistgħu naħdmu flimkien b'mod tajjeb ħafna f'armonija sħiħa. Mela, Sur President, nistgħu ngħidu li aħna fil-gruppi politiċi qed nippruvaw nofru valur miżjud ġenwin Ewropew. U mingħajr ma ninjuraw il-pożizzjonijiet tagħna jew impoġġuhom fil-ġemp aħna rridu nippruvaw nifmu li xulxin u anki nagħmlu progress. Dan ir-rapport fil-fatt huwa għaxida ta' dan kollu. Għalhekk nix inawgraw ukoll sena tajba li kummissjoni b-mod tajb ħafna mal-Kummissjoni u nix inawgra sena tajba wkoll l-interpreti li qegħdin fostna llum biex naħdmu mod aħjar. Għalhekk sena tajba l kulħadd mill-ġdid. Mela, għal numru ta' xhur aħna konna qed niltaqgħu għabbażi regolari, jiena shadow rapporters permettu li nirringrazzjom għax xogħol jamlu, Aħna provajna nfittxu kompromess fuq l-aktar punti essenzjali fit-test, aħna dejjem provajna nirrikonċiljaw il-pożizzjoni differenti li tres u fl-amendi, uħut minnom fil-fatt kellna iktar minn 700 amenda provajna nżommu kol dialogu permanenti mal kunsil u kummissjoni sa l-proposta ta' kompromess li aħna ser nitkellmu dwar għallum, il-proċess għadu man temx, għaliex hemm aktar, hemm l-aħħar laqa finali li ser issir ma' Shadow Reporters nar il-erba' u naħseb li emmek irċevejna ftejn fil-prinċipju mal-gruppi kolla, pero għadna mħiċet nitkelmu dwar test taħħari, għalix kif għattilkom hemm laqa l-ħar laqa nar l-erba biex nirranġaw l-affarijiet u zewt suġġetti għadhom ma ma ma kienx hemm bil fuqhom. Għalhekk jiena nixtieq informakom rigward it-12 il-suġġett li in li minnu in Wa mamul dan il-kompromess, mela għandna l-aċċess parzjali. L-aċċess parzjali jrid isir kas-kas. Għalhekk jista' jiġi miċħud jew injurat mill-awtoritajiet kompetenti minħabba raġunijiet ta' interess ġenerali. Għalhekk huwa vitali għalina li niddefinixxu x'jistgħu jkunu daw ir-raġunijiet fit-test. U fil-fatt aħna milna hekk bażi ta' definizzjoni li nsibu fid-direttiva ta' servizzi permezz ta' referenza għal kazistika tal-Qorti tal-Ġustizzja barra minn hekk aħna żidna tliet kundizzjonijiet għal lotja ta' aċċess parzjali u waħda minnhom ili għarfin jiġi jista' jkun miċħut li jkun hemm ukoll arrija ċara fid-dikjarazzjoni ta' oriġini u hawnhekk li aħna mhux qed nitkellmu dwar professjoni settorjali. Mbagħad fuq il-taħriġ, korsi ta' taħriġ. Meta nqisu l-istaġis imħalsa u anki taħriġ, nistgħu ngħidu l-daw il-punti ġew eliminati, però u għacċar li d-direttiva tapplika għall-internships li huma parti minn professjoni regolata. Aħna u kol xtaqna nirrevedu l-garanzija, r-rispet ta' kondizjoni ta' xol anki feħdan dawn l-internships. Issa, fuq il-kard professjonali, professional card, dak li għamilna unek kien kien dwar il ħtijġa li ħna konvinti dwar ġifri li nżommu il-prinċipju ta' arfin taċitu l-unika mod kif aħna nistaw nirranġaw u namlu tajjeb l ilmenti li jisiru mill-professjonisti u anki li indirizzaw l-ilmenti tagħhom iridu ngħidu wkoll li għarfin taċitu u kol mux dritt li wieħed jeżerċita professjoni u għalek jirrit jiġi akkumpanjat minn flessibilità f'dak li għandu ma dati ta' skadenza, speċjalment meta nitkellmu dwar periodu fejn hemm bżonn aktar informazzjoni jew ikun hemm obbligazzjoni li wieħed eh, obbligazzjoni li wieħed jagħti iktar informazzjoni u dan irid isir ukoll eh, f'żmien kredibbli. Imbagħad hemm ukoll it-twissija il twissija bikrija. Il-mod kif din tista' tiġi eh, implementata iħa xaħġa ħaġa importanti. Hemmhekk għanna ħafna hawnhekk għandna diversità fil leġizlazzjoni tal-Istati Membri, allura provajna nżommu f'moħħna karatteristiċi tal istati Membri. U anki estendejna l-mekkanizmu għal kwistjoni li nkopru frodi fid-dokumenti. Issa fuq dokumenti marbuta mal-lingwi, hawnhekk għanna problemi prattiċi, aħna l-ewwel qabel kollox ridna nikkjarifikaw responsabilta' u nassikuraw li l-autoritajt kompetenti biss ikunu jistaw jamlu supervizjoni jew inkella entità maħtura minnaħa tal-istati membri. Barra minnek wa vitali ħassejna li huwa importanti ħafna li nżommu f'moħna xida li tkun tresqet minnaħa ta' professjonist li turi l-arfin tijaw ta' lingwa jkun hemm ukoll eh, testijiet jew eżamijiet marbuta mal-lingwa tijaw u dawn ikun konformi ma dak li ndux jaqsama ċess ta' eh, livelli ta' universitajiet u universitajiet barra l-pajis oriġinali. Id-dibattitu ma dan kollu xorta waħda għadu għaddej. Per eżempju, speċjalment dawk l-istati membri fejn għandhom iktar minn lingwa waħda, l-ura l-professjonisti ma jħossomhomx obbligati li jitalmu lingwa oħra. Ovvjament sa kemm ikun neċessarju għal l-eżerċitazzjoni tal-professjoni ta' kuljum pal per eżempju l-kas tal-Belġju. Il-kwistjoni u kol miftuħa bħal pajzi eh, bħal Spanja fejn hemm ir-reġjun ukoll tal-Katalunja u għalhekk nittamaw li din il-kwistjoni tkun tista' tiġi solvu tal ġimgħa li ġejja li aħna rridu nirriflettu kemm xejn aktar. Mo partikolari, forsi bħalissa mhux ħaġa tkunx ħaġa tajba li nagħmluha obbligatorja li wieħed irid jitgħallem Eh, lingwi reġjonali li għaddejjin minn eh, diffikultajiet bħalissa. Issa, taħriġ vokazzjonali. Issa, fejn ikun hemm taħriġ u li matul il-ħajja dan huwa vitali biex ikun hemm taħriġ anke għal professjonisti li huma li jaħdmu fis-saħħa u dawn, dawn il korsib ta' taħriġ għandhom jisiru minnaħa tal-istati membri u għandhom jikkontrollaw kol tip ta' taħriġ li jsir. Fuq il-qafas komuni għal dak li taħriġ, ta' bil-ħaq dawn ma' kwistjoniet importanti li nsibu fil-proposta u ma' eh, ta' natura Ewropea anki meta jissu li dawn jistaw jiservu bħala pont tal-professjonisti biex ikunu jistaw u aktar replay għarfin otomatiku u anki joħolqu livelli f'dak li ju taħriġ. Ardi tajnuna l-professjonisti, speċjalment meta jkun hemm arfin reċiproku u anki biex organizzazzjoni ta' professjonisti jaqgħu taħt jaqgħu taħt dan il-qafas ukoll komuni. Aħna u kol provajna nieħdu dawk l-amendi li jixtiequ issaħħu ir-rekwiżiti ta' taħriġ, però anki iwieġbu għal ċertu tħassib li ġej espress Issa rigward taħriġ mediku bażiku aħna proponejna li nitroduċu mill-ġdid perjodu ta' sitt snin possibilità għall-arfin ta' korsijiet alternativi ta' ħames snin hekk kif jeżisti diġà f'ċertu stati membri. sakemm il-5500 sija jiddaħlu taħt artiklu 21 għal kopri dan il-punt. ċifri li kunem dispozizjonijiet li kopru dan. Għad-dentisti, aħna ħassejna u koll li kellna bżonna naġġornaw is-setat ta' dentisti li kollom limitu massimu ta' 5000 u aħna konxi li ċertu patoloġisti jew ċertu mart, skużawni, ċertu patoloġiji ser jiġu indirizzati minn ċertu uh, surgeons. Issa, fuq il-bila, emmek ser ikun hemm ċertu tip ta' edukazzjoni li tkun konformi ma' speċjalizzazzjoni f'din il-professjoni partikolari u anke ħajkun hemm taħriġ speċifiku. Hemm ukoll ħtieġa għal edukazzjoni marbuta ma' kwistjoni teoretiċi u anki prattiċi. Dini xaġġa li aħna eh, qed nippruvaw niddiskutu mal-Kunsill. Issa fuq l-ispiżjara, artiklu 45-2 irid jiġi aġġornat hekk kif ġi propost mill-Kumitat tal-Ambjent. Issa, il-periti għammek għanna appoġġ ġenerali għal taħriġ ta' periodu ta' sitt snin Aħna rridu kol nżomu f'moħħna l-mod kif it-taħriġ jiġi organizzat. Tilet mod ġiet identifikata u din għandha x'taqsam ukoll ma' l ekvivalenza ta' sena ta' taħriġ prattiku. U xi drabi dan isir f'nofs il-kors u mhux biss fit-tmiem tal-kors. Din ħolqot numru ta' problemi, per eżempju bħal Spanja, għal mod kif huma jorganizzaw il-kors tagħhom, speċjalment il-kors tal-periti. Fil-fatt il-periti ħafna drabi jsibu diffikultà biex isibu internship fit-tmim tal-kors tagħhom. Issa fuq il-infermiera, eh, din hija kwistjoni pjuttost komplikata, l-istess nistgħu ngħidu għal eh, anki għal-parlament għanna bħalissa għanna problema mal-kunsil mannix test ta' kompromess fil-komitat aħna nitkelmu dwar dan il-ġimma li ġejja. Pala biex għanna timpiċċu soluzzjoni fuq dawn iż-żewġ punti u din tinsab fil-qalba ta' xogħol tagħna minn issa sa nhar l-erba' u anki qabel il-vot fit-23 ta' jannar. Aħna se nippruvaw ukoll insibu kompromess minn hawn ftit f'żmien qasir sa meta niġa l-infermiera dan id-dibattitu għadu għaddej, pero jina il-tqajt ukoll mal-Ministru. Il-Ministru Federali għas-Saħħa kellna laqgħu kol it-tlieta għaliex il ġermani bħalissa qiegħda tinsisti fuq dawn l-affarijiet u kellna skambju sinċir ta' opinjonijiet. Il-Ministru sema dak li kelli xinajt, pero il-proġett Ewropew ma jistax issir billi innaqsu l-affarijiet. Imma jista' jsir billi nsaħħu l-affarijiet, irridu nimxu pass pass, pero rridu nsaħħu nissudaw l-affarijiet. Dak li għandu xieqsam mal-infermiera, il-linja li tittieħed qabel daw 12 sena, dan huwa pasti fil-fatt binna fuq, pero għal-Ġermanja u għal ċertu pajjiżi oħra u għandhom kors ta' 10 snin għadhom għaddejjin dan id-dibattitu, dan id-dibattitu għaddej biex naraw jekk dawn il- L-istati membri xie kompl daw l-10 snin f'ċertu periodu ta' żmien ġela darba jerġgħu jagħmlu evalwazzjoni ta' dan kollu jipprovdu l-lista ta' ħiliet li jridu jiġu malma anki għal l-infermiera u għandhom ukoll dawn l-standards dawn il-livelli u anki dat-titta taħriġ jiġi aġġornat. It-taħriġ tal-infermiera jinbidel tant ta' sikwit anki fil-Ġermanja li irridu nżommu ruħna aġġornati, mistax neħdu riskju ma bis-saħħa tal-pazjenti jew inkella bit-taħriġ tal-infermiera. Allura l-problema mhix qiegħda fuqna, però naħseb li il-Parlament jinsab aktar avvanzat mill-Kunsil li l-kwistjoni tal-infermiera u jina nittama li ħna nkun nistgħu nilħu ftehim. Pero sissa du man kiseb xejn fuq dan il-punt partikolari, naħseb li aħna ser ikolna diskussjoni taktar lil u dak li nista' ngħidilkom għalissa, Sur President. Din hija xi ħaġa li jiena kont qed nirrifletti għal ħafna snin f'żmien fil-ħodu flaxija u kol, pero meċċejna punt il-qoddim, inħosni aħjar, pero huwa ferm diffiċli. U Aħna bdejna s-sena 2013 bċertu qawwa. Nixtieq nirringrazzja lill assistenti shadow rapporters, il-koll persuni kollha li ħadmu miha li x'dan huwa suġġett ferm importanti għal ċittadini Ewropej. Grazzi tas-sew, tal-li inti tajtna stampa ċara, tal-progress li nkiseb fuq dawn il- suġġetti u anki xogħol jgħat fadilna namlu fuqu. Jiena napprezza x-xogħol tiegħek u anki il-persistenza tiegħek biex nippruvaw nirħu ftehim, aħna ser nippruvaw ukoll naslu naslu biex nivvutaw, pero naf li inti għadek persisti biex nilħu l-aktar suċċess hawnhekk. Issa, nibdew natu l-kelma li Shadow Rapporter, nibdew bis Signora li Grip. Grazzi tassew, President jina u kol nishtiq nesprimi l-augurju għas sena tajba l-membri kolla tal-komitat. Sena mimlija suċċess. Mela, fuq din il-kwistjoni rigward il-kwalifika tal-impjigi dan huwa suġġett li nanħadmu fuq għal numru ta' xhur. u ser inkomplu namlu hekk bla dubju sab dawn l-ħarjiem u sijat li aħna dejna minnhom, aħna ser inkomplu naħdmu bi spiritu ta' kompromess li tant ispirana sissa. ċorta waħda għat em kwistjonijiet gbar, ġifri mux biz dettalji li ovvjament rridu niddiskuta aktar mill-qrib. Pero, kif qalet il-rapporter, aħna irridu nippruvaw inżommu mal-pożizzjonijiet tagħna u anki insibu bażi fejn aħna nistgħu nibnu eh, bażi wiesa ta' maġġoranza qabel ma nidħlu għan negozjati aħna għandna approċċ konsistenti. Issa, ippermetti li nadi numru ta' punti mela il-kar tal-professjonisti Ewropej. Aħna ħdimna dwar l-iskeda, aħna din kienet fil-fat parti minn negozjati mill istati membri li forsi jinsabu f'pożizzjoni aħjar mill-li edin aħna biex inkunu nafu kif u kemm din il-proċedura hija fattibli. Issa fuq l-autorizzazzjoni Ivan Hoss li aħna nżommu dan il-prinċipju u rridu nżommu sodi fuq dan. Għaliex ta' bilħaq din hija Eh, karta li nistaw nilabu ma l-istati membri meta niġu għan negozjati. Ġbri l-autorizzazzjoni taċita, anki biex ikunu nistaw jindirizzaw din il-kwistjoni, anki jifmu l-kwistjoni. Aħna kellna tħassib li issemma minnaħta l-istati membri, specialment ċertu professjonisti, ċertu professjoni ta' saħħa. U din l-amenda tista' twasalna għal periodu ta' sospensjoni u l-istati membri ridu jiprovdu, meħtieġa li jiprovdu informazzjoni u anki jiprovdu din informazzjoni f'ċertu żmien. Iġifri li wieħed jirċievi l-kard mm, ma tfissirx li inti tista' tipprattika ċertu professjoni f'xi pajjiż. Aħna kuntenti bil-progress li sar rigward l-aċċess parzjali għaliex tieħu konsiderazzjoni l-idea ta' dan il-grupp, l-amendi li aħna ressaqna jistipulaw li aċċess parzjali għandu ikollu ċertu rekwiziti sodi u kol sostanzjali u ma jistawx iġu estizi għal professjonijiet oħra li għandhom din it-tip tarfin. U aħna kontenti li qed naraw li l- perspettivi tal-IPP tfaċċaw f'dan ir-rapport. Aħna u koll itħadna konsiderazzjoni l-perspettivi ta' ċertu professjonisti, ta' ċertu anki professjonijiet, u l-amenda tijaj fuq il raġunijiet li nsibuhom f'bosta eh, professjonijiet li kienet parti minn kazistika tal-qorti tal-ġustizja u koll waslet għal din l-amenda, din hija kwistjoni importanti u koll. Iġifri għal dawn ir-raġunijiet, dawn ir-raġunijiet repetittivi, eh, importanti, l-istati membri kun jistaw jużawhom biex eh, jirrifjutaw din l-applikazzjoni. U aħna daħna din l-emenda biex nassiguraw dawk l-istati membri involuti. Nishtu niġbru l-attenzjoni u kol li dan il-prinċipju li ġej mill-ġurisprudenza tal-qorti għanda tikseb l poċ ta' kulħadd. L-istati membri u kol ma meħtieġa li jinformaw il-kummissjoni jekk huma iridu jiċħdu applikazzjoni għall-aċċess parzjali sa' jiena nista' nifhem li forsi ma tkunx ħaġa raġonevoli jew faċli li ninjuraw jew niġdu l-applikazzjoni li tkun tresqet minn kummissjoni biex iħarsu wkoll raġuni raġunijiet għalfejn l-istati membri jistgħu jiġu miċħuda applikazzjoni, però jiena naħseb importanti li jkollna mekkaniżmu ta' aġġornament, ta' follow-up għanna bżon dispożizzjoni f'artiklu 60 fuq ir-rapport dan għandu ssir kull sentejn l-istati membri fuq l-implementazzjoni ta' direttiva. U dan l-aċċess parzjali jrid ikun parti din l-evalwazzjoni u dan il-punt li jiġi misħuq. Issa fuq l-internships. Jina kontenta ħafna li qed nara li l-Kummissjoni edha tintroduċi b'mod ambizzjuż ambizjus, għalhekk joġobni dan il-fattur qed tinkludi l-internships fl-ambitu tal- din ta' din il-proposta. Jiena xtaqt li mmorru għal żvilupp ta' xi tip ta' afasta ta', ta kwalifiki. Jiena fil-faċ ta' tnajt u koll li għanna bżon nihdu vantaċ minn din l-opportunità li tresqet minn din l-inizjattiva sabiex namlu sqarrija ċara biex nuru kemm kem huma importanti dawn l-internships li waslu għal anki kwalifika. Jina kuntenta ħafna dwar dak li qalet ir rapportier fuq dan is-suġġett. Aħna għandna lokal manuvra, lokal negozjati u anki biex niftem u tajb mal-Kunsill. Jina verament nix nisħaq dan il-punt għaliex dinija dan huwa għal għafas ta' kwalità, ta' gwida ta' kwalità għall-internships sumbat ċertu amendi u kol għall artiklu 55 b Missur Schwab u Missur Karas li jitkellmu dwar rekwiziti obbligatorju għal ċertu professjonijiet U rridu nitkellmu kol daqxejn fuq l-internships li waslu għal kwalifika lix fuq dan il-punt għadna rridu nilħu ftehim. Mela biex nala, Sur President, nixtieq insegwi l-eżempju ta' rapporter billi nsemmu żewġ professjonijiet rispettabli ħafna li għandhom ħafna argumenti xiresqu u fil fat aħna rridu nqattaw ammont ta' ħin fuqhom. U anki nagħmlu sforz Waħda minna hija l-nutara u l-avukati u l-oħra hija l-infermiera. Mela n-nutara, mela nkunu sinċiri, din hija kwistin li għadha tiddividina. U f'dan il-kumitat u f'istituzzjonijiet oħra aħna l-koll smajna ta' sikwit l-argument li tressa minn rappresentanti ta' dan ta' din il-professjoni u ma mixtiqux ikunu inklużi fil-iskop ta' direttiva u naħseb anki fil-kunsil din il-kwistjoni tikkomplika aktar ruħa. U il-kwistjoni jekk din il-professjoni għandix tiddaħħal jew le, twafqet b'mod stramp ħafna smajna l-argumenti mill- dawk li huma mħasba dwar is-sigurtà legali, ġifri ċertezza legali fl-Unjoni Ewropea huma mħasba dwar il-messaġġ jista' jintbagħat eh, li nħareġ mill-Qorti tal-Ġustizzja f'sentenza li tieħdet reċentament u dan is-suġġett jista' jista' jkun punt diffiċli ħafna anki fil-Kunsill. Jista' jkun ostaklu u anki ma jwasalx għal konklużjoni ta' suċċess ta' dan id-direttiva tant importanti. Għalkemm dawk dawk il-partit interessati, involuti, huma impazjenti ħafna li xuma jxu jgawdu minn benefiċi ta' din id-direttiva u għalhekk irridu verament intemmu dan iċol mill-aktar fis. Reċentament jiena smajt li forsi meta niġu għannu tara jista' jkollna xi tip ta' rendezvous clause. Klawżola ġifri nistgħu nerġgħu niġu għal eh, għal dan il-punt minna u aktar minna u ftit ta' żmien quddiem, ġifri minna u ftit ta' żmien ieħor. Issa, il-taħriġ tal-infermiera. Hawnhekk aħna wkoll irridu nilqu kompromess Jiena diġà kelli ħafna ħin, għattajt ħafna ħin fil-laqat ta' qabel biex nippreżenta l-perspettiva tal-grupp tal-PPE. U aħna wkoll ressaqna amenda maqsuma għall artiklu 31 biex ikun bħala jiservi bħala puntatlu għal ħsieb tagħna. Aħna wkoll kellna għandna bżonn proposta ta' kompromess, irriflettejna fuq waħda minnhom ukoll fuq amenda kif qalet tajp rapporter sabiex bekk niproteġu il-fatturi partikolari ta' sistemi differenti li jeżistu fl-istati membri differenti, sistemi ta' taħriġ, u forsi nkunu nistaw namlu aktar b'saħħi tal-lista ta' taħiliet aktar milli noqodu infittxu iż-żmien ta' esperjenza, l-ammont ta' esperjenza. Jina mhux ħanqod nitlef ħafna ħin dwar dan, però iva, irridu nagħmlu aktar sforz u anki nkunu aktar kreattivi, però jiena verament nħoss u verament naħseb li għanna nżommu l-possibilità li kolna possibilità li nżommu sistemi differenti li jeżistu fi stati membri. L-aħħar punt, aħna qattajna ħafna ħin inħarsu lejn it-talbiet, provajna nkunu pragmatiċi, anki svajna it-ħassib u anki informazzjoni li natatilna minnaħa ta' bosta professjonisti, sa' naħseb wasal iż-żmien il-ħin huwa propizju biex nipruvaw nizviluppaw perspettivi orizzontali, nipruvaw insibu pożizzjoni konsistenti u naraw li aħna verament nkunu konsistenti fil-lamendi kollha ta' kompromess, speċjalment fit-tentattiv tagħna biex narmonizzaw il-ħiliet involuti f'ċertu setturi, ċertu setturi ta' professjonijiet. Dan huwa l-aħħar mod kif għan nistaw naħdmu sabiex nikolna viżjoni orizzontali, komprensiva, nek aħna wkoll qed nitkellmu dwar mobilità biex niġġeneraw ix-xogħol fis-suq Ewropew. Grazzi. Well, thank you, uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi tal-kummenti tant interessanti tiegħek. Signora Turnen u kol titkellem jimporta jekk eh, titkellem is-Signora Turnen l-ewwel u mbagħad nittitkellem is-Signora Pavana aktar tard. Grazzi ħafna. U is-sena tajba lil kulħadd, speċjalment ukoll il-rapporter. U għandna għanna xi tħassib oħra Naħseb li nistaw nalqu dan il-ġimgħa d-dieħla iżda rridu naħdmu eh, fis-sod u nixtieq nitkellem fuq tassib li fadlinna aħna. L-ewwel punt fuq l-aċċess u qed ħares lejn il-lingwaġġ hawnhekk aħna qegħdin ninkwetaw fuq l-aħħar parti tal-artiklu 4 F.B. Forsi hawnhekk il-Parlament għandu jagħmel l-istess ħaġa fuq il anka fuq il-taħriġ. Ma nafx hekk forsi l-attività tista' tiġi separata u jekk din hijiex definita bl-istatus tal-professjoni fil-pajjiż li qed jilqa' il-ħaddim jew il-pajjiż minn fejn ġej dan kollu għandu jiġi definit fuq il-post fejn inti sejjer biex nitkellmu fil-qosor rigward it-taħriġ. Għalkemm jiena nisimpatizza u taf dan jiena nifhem li għanna jkollna kwalità tajba u anka taħriġ tajjeb fl-Ewropa, rajni anka mit taħriġ tal-2010, jina nappoġġi dan kollu. Semmejtu koll iżda fil-5 ta' Deċembru li fit-tieni fażi tal-konsulenza tkellimna fuq dawn il-partners u forsi għadu daqsxejn kmini biex nibdew nirregolaw dan. Ġifiri jkun hemm eh, fuq livell, nitkellmu fuq livell ta' kontratt fuq dan id-direttiva, ma naħsibx li dan huwa il-żmien tajjeb eh, biex nagħmlu dan. Fimti raġunijiet tiegħek, il-proposta tiegħek li hija xejn limitata u forsi din tkun ta' soluzzjoni. Għaliex imbagħad eh, neħu dritt tal-partner soċjali. Rigward il-lingwi kif forsi tafu aħna nejdu Green Siva. Aħna nirrispettaw eh, xi lingwi speċifiċi u kultant ikonna bżon żewġ lingwi fil-lingwaġġ li qed jintuża qed ngħidu fuq lingwa waħda. Jridu nħarsu daqsxejn eh, nċekkjaw naraw illi l-grupp kollu qed jaqbel ma dak li ftemna. Ir-raba il-punt, raba punt. L-atti delegati nixtiequ nitkellmu nsibu soluzzjoni speċjalment fejn għanna il-qafas ta' taħriġ komuni. Et nitkelmu fuq il-kurrikulum u l-sistemi ta' edukazzjoni nazzjonali. Aħna rridu nkunu ċerti illi minn għandu l-autorità li jihdu deċiżjoni ikun professjonali u jagħti każ il-professjonijiet. Għanna wkoll nippruvaw nsibu approċċ palma semma rapporter, tajjeb li l-professjonijiet jinaqdu kol flimkien, iżda hija xi ħaġa illi jridu eh, jmexxu huma u aħna rridu nkunu ċari. U nmorru l in mill-livell Ewropew. Eh, l-infermiera. Għanna nixtiequ soluzzjoni pragmatika. Fil-Ġermanja għandhom sistema tagħhom għanna sistema għanna sistema dual u għanna strutturi differenti fl-isptarijiet. Ġifiri, per eżempju, għanna l-infermira u għanna għanna għanna eh, anka eh, assistenti, tobba li huma assistenti. Forsi aħna nistgħu nirrispettaw ftit iktar eh, differenzi u xorta jkollna kwalità għolja b'kundizzjonijiet ehm, rigward l-edukazzjoni li nataw. Naħseb waħda mill- Eh, soluzzjoni li sta' jkollna hija waħda li tkun tista' tgħin it-tobba u forsi inti semmejt anka approach li nħarsu aktar lejn il-kontenut tax-xogħol. Aħna eh, lesti li nilqgħu soluzzjoni flessibbli rigward anka jekux 10 jew 12 sena u hemmhekk qed nitkellmu anke fuq il-kwalità tal-infermiera. Imma naraw aktar il-qoddim. Grazzi ħafna fuq il- Grazzi ħafna għal-flessibilità u narakom il-ġimgħa dieħla grazzi. Grazzi ħafna tal-li iffokajtu fuq il- dak il-kwestjonijiet li aħna għandna intejbu. Signora Panama. Grazzi, Sur President. Nixtieq s sena tajba lil komitat kollu, sena ta' suċċess. Nixtieq nifoka fissem is-shadow rapporter tagħna għaliex ma kien setax eh, ikun hawnhekk preżenti. Nitkellem fuq il-kooperazzjoni, ħdimna b'kooperazzjoni u sibna kompromess tajjeb ħafna. Il-kollega tiegħi jaċċetta l-kompromessi. U l-kwistjonijiet li fadal għandhom jiġu solvuti fil-ġanet li ġejjin. Nixtieq nitkellmu mal-kumitat fuq dawn din id-direttiva u nixtieq ngħid il-kummenti li għandna fuq kull direttiva. L-aċċess komerċjali, il-parzjali, importanti li eh, l-aċċess parzjali kun eċċezzjoni, mhux regola eh, Dan jisir mal-gruppi politiċi għal professjonijiet li għandhom eh, rikonoxximent nazzjonali. Skont l-interess ġenerali li joħroġ mill-ICJ. Rigward traineeships, Importanti li jkun hemm kwalifika professjonali minn traineeship li hija xaġa mandatorja. Għal professjoni di hija xaġa importanti biex ikun hemm anke aktar mobilità. Il-traineeship ma għandha tiġi rikonoxxuta. Għaliex inkella ma jkun hemm l-ebda rikonoxxament għall kwalifiki li għandna. Rigward artiklu 5a Naħseb għanna naraw nħarsu b'attenzjoni lejh. Il-traineeship għanda jisir fil-qafas fejn ikunem speċifikat il-lanijiet edukazzjonali u il-kontratti ta' traineeship mux dejjem ikollhom l-informazzjoni kollha u ma nistawx nimponu dawn, eh, dawn il-problemi jekk ma jkunx hemm ehm, raġunijiet li jġustifikaw dan kollu il-kart professjonali u anka izmin żmien ta' dan kollu jrid ikollna eh, val valutazzjoni taċita u l-pajjiż minn fejn ġej il-ħaddim għandu jkollu 30 biex joħroġ il-kard u nilqaw dawk u eh, ikun hemm din ir-rikjesta mill-pajjiż illi ġej minnu. Dan kollu nimxu ma' sigurta tal-pazjent ukoll. Il-mekanizmu rridu nagħdu aktar fiduċja fis-sistema. Nemnu illi jekk ikun hemm mekkaniżmu aħjar nistgħu nikkontribwixxu biex intejbuh. Aħna għandna xi riservi qabel ma eh, il-deċiżjoni finali issir mekkanizmu ta' alert. Irridu nsibu bilanċ bejn il-sigurtà tal-pazjent u tal-professjonalitajiet tal dan kollu jridu jiġu rispettati rigward il-lingwi għamilna eh, titjib sostanzjali kienem l-emenda ta' 605 fejn zidna ir-referenza għall arfin tal-lingwa. Importanti li niċċaraw illi il-checks li jisiru fuq il-lingwi ma rridux jisiru dejjem. Iżda jrid ikun possibbli li ix-xogħol jintefa' fuq xi ħadd taħt il-supervizjoni u r-responsabilità tagħhom għaliex li nittestjaw il-lingwi il lingwi mijiex dejjem responsabilità tal-awtorità kompetenti u l-lingwaġġ tal-premessa tista' wkoll tiġi eh, irranġata, ftit tiġi ftit irranġata. It-taħriġ, il-maġġoranz tal-istati membri jitlob li jkun hemm taħriġ mediku ta' sitt snin u f'ċerti każijiet ikun hemm 5500 eh, eh, sija ta' taħriġ Aħna qegħdin eh, nitolbu li nimmexxu dan kollu nimxu ma' din il-regola ta' sitt snin u 5500 sija ta' taħriġ. U nirrispettaw l-standard li joħroġ minn din id-direttiva bħala soluzzjoni eh, biex noħorġu minn din id-diffikultà. Dan anka japplika għal professjonijiet oħra Ma rridux nħarsu lejn il-kredits tal-edukazzjoni bħala ECTS. Aħna niddependu fuq il-komunikazzjoni u eh, il-negozjati li jisiru ma' rapporter biex eh, nirranġaw eh, dak il-kustjonijiet tal-infermiera. Grazzi ħafna. <clears throat> Nispera li da kollu ħaj jissolva malajr. Nixtieq ngħid illi nixtieq nitkellem ma' Sinjura Van Hansik u dawn ukoll jixtuq jikkontribwixxu fid-diskussjoni jekk hemm xi shadow rapporters jitkellmu jistgħu jidditun is-sinjal. Sinjura McLaren. Grazzi ħafna, sena tajba l-kulħadd. Nixtieq nawguralek sur President tal-Premju tal-rikonoxximent għal servizzi li l-ekonomija Ingliża nawguralek ħafna. Nitkellmu fuq il-kwalifiki professjonali li ħan fuq li tkellimna fuq fl-2012 fi Strasburgu. Nixtiequ nitkomplu nitkellmu f'dan eh, fl-2013 speċjalment fuq livelli tekniċi. Mhix se nitkellem fuq kull kwistjoni, iżda nixtieq inħares lejn il-kwistjonijiet l-aktar importanti għalina pala li e CR. U l-kompromessi kollha. Nixtaw nħarsu lejn il-taħriġ mediku. Ma tantx eh, aħna eh, ma tantx qed nilqgħu dawn il-proposti li qed isiru speċjalment eh, f'każijiet ta' eċċezzjoni speċjalment l livelli għolja li għanna fis-sistemi ta' taħriġ fir-Renju Unit. Eh, taħriġ tajjeb ħafna jista' jsir f'ħames snin u ħames telef u ħames smit sija. Għalfejn allura l-Università jridu jestendu dawn il-korsijiet u għanna t fuq kull tip ta' università, ma tantx tagħmel sens u naħseb li forsi il-rapportar jistajtini f'xi iktar raġunijiet għalfejn irridu namlu dan. Speċjalment l-Komissjoni kummissjoni wkoll ma tanċ tara eh, l-bżonn li namlu dan. Għandi daqsxejn taħsib ukoll fuq l-emendi ta' kompromess kollha. Naħseb li l-istati membri jistgħu jorganizzaw is-sistema ta' edukazzjoni huma u mnek titħol il-loġika, raġunijiet loġiċi, ma naħsibx li nistaw insibu sistema li taqbel għal kulħadd. Rigward il-kompromess fuq traineeships, irridu noqdu attenti. Din id-direttiva mhijiex fuq l-impjiegi u l-drittijiet soċjali, iżda fuq il-kwalifiki naħseb il-kollegi tiegħi jafu l-idea tiegħi ta' 55a. Jiġifieri nsibu l-annijiet ta' talim. Din il-parti ta' leġiżlazzjoni ma t tispeċifika dan kollu fl-opinjoni tiegħi. Ġiġa semmejni għadin f'din id-direttiva rigward il-qafas ta' taħriġ komuni u koll għandi xi tħassib li dan kollu ħajsiru għal bila l-infermiera u t-tobba ħanorħol u konfuzjoni għal xejn lill-professjonisti. Irridu eh, nissimplifikaw dawn il-proċeduri. Ma nistawx nġru qabel ma nitalmu nimxu. Eh, rigward il-testjar fuq il-lingwi, nixtieq li l-awtoritajiet kompetenti Eh, jew jissup jagħmlu supervizjoni fuq il-ċekkiet li jsiru fuq il-lingwi. Skont eh, l-emendi li saru mill-MEPs. Mhux kull awtorità kompetenti ħat għamil dawn iċ-checks fuq il-lingwi. Jider il-diskussjonijiet li saru mal-personel ehm, qablu li jsiru dawn iċ-checks fuq il-lingwi bżon li nsiru ktar eh, ċaraw l-affarijiet. Dawn ċeksi għandhom jisiru qabel, pero xorta għada naħseb li sejrin tajjeb. Kienem anka xi stakeholders illi għamlu xi skadenzi għal autoritet kompetenti ħafna nisa jasbu dawk li l-awtoritajiet li qegħdin jilqawhom ehm, huma dawk responsabbli. Iżda rridu naħsb naraw kif ħanaħdmu mar-rapporter biex naraw dawn l-emendi li qed tikkonċerna dawn it-tħassib. Dawn huma l-kwistjonijiet l-aktar importanti li xtaqt inqajjem. Sissa għamilna da kollu b'suċċess, nispera li nsibu soluzzjonijiet fuq dawn il-kwistjonijiet u anka oħrajn rigward il-professjonisti. Ma' il-rapporter u shadow rapporters, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. naħseb li ħaġa importanti li nifokaw dawk is-setturi fejn irridu eh, nkomplu ntejbu. Grazzi ħafna tal-li fuqhom. Aħna diġà qegħdin daqsxejn tard fil-ħin. Nixtieq forsi ninkoraġixxi lil kelliema l-oħra li jitkellmu fil-qosor. Sur xwabel mhux qiegħed hawnhekk. Sinjura Verheyen u Sinjura Hanslik l-ewwel. Grazzi, Sur President. Nixtieq ukoll nawgura lill-membri kollha l-sena tajba Se jitkellem fil-qosor, nixtieq nawgura lir rapporter tagħna fuq ix-xogħol eċċellenti li jagħmel nafri dan kien xogħol diffiċli. Ir-referenzi għal kompromessi li semmejt rigward l-aċċess parzjali fi premessa 4 artiklu 4 F naħseb illi tajjeb li kikun irreferu għas setturi eh, mediku rigward ir-rikonoxxament aħna nħarsu lejn il-professjonijiet settorjali u anka rigward il-qafas tal-edukazzjoni u l-test jar li tisir. Il-professjonisti settorjali jisaw jisiru parti minn din is-sistema. Artiklu 4 c u 4 d kellimna fuq xifti ġimat meta ferba' f-56 tkellimna fuq 48 sija. Nixtiequ li eh, naġlu aktar fil-proċedura, iżda fl opinjoni tiegħi jridu nkunu jrid ikollna skadenzi eh, raġonevoli, ġifir rridu naħsbuhom dawn li rridu naħsbuha fuq din l-iskadenza. ma nafx jekk din dan is-suġġett se jkun parti minn negozjati ma' Sinjura Rapporter, iżda n-numru kbir ta' sijat għal Wibel. Tkellimna l fartiklu wieħed li tkun hemm 5000 sija. Aħna l-iktar l-sijat li nasbu li huma tajbin huma 4420 sija. Ma nafx hekk forsi nistgħux nsibu kompromess ma' sinjura rapporter. U diġar anka referejt għalijal eh, għal eh, l-infermira Pollaki artiklu 33 u artiklu 43 e- f'dan l-artikli ma narawx eh, l-emendi li eh, l-MPs Pollakki poġġew fuq l-infermiera Pollakki u Ibel ukoll. Naf li forsi din mhix kwistjoni iktar naħseb li ġa ċettata minnek u minn ħaddieħor. Dak kollox għalissa, grazzi ħafna. Sinjura Varħaje. Grazzi ħafna. Jina u koll qed eh, nirrappreżenta s-sur Varsħajda li ħadem ħafna mir-rib ma' rapporter. Sinjura Njur, inti semmejt illi konti titkellem mal-Ministru Ġermanis u kelko eh, diskussjonijiet mill-rib iżda xinejdu għal l-emendi illi saru mill-Kumitat fuq dawn il-kwistjonijiet livelli għoljien tal-sijat li jidu jisiru, il-taħriċ akademiku. Xini l-ideja tijak fuq eh, l-emendi li saru mill-komitat? Nixxin nisma ftit iktar dwar dan? Għalix, ovvjament, eh, il-ministri jemmen dan huwa importanti eh, minnaħat tal-Konsil imma rridu nkunu nafu wkoll il-viżjoni tal-Parlament. Grazzi ħafna, naħseb li nistgħu nsibu tweġib aktar tard ħadd iktar ma jixtieq jitkellem, mela nitlob lill-senior teacher biex jitkellem. Umbagħad inkomplu sakemm niġu biex nivvutaw. Grazzi ħafna. Jien ħan nitkellem fil-qosor, iżda nibda nibbil inawgura sena tajba lil kulħadd nixtieq nitkellem fuq elementi tal-elementi ta' kompromess speċjalment fuq il kart professjonali jiena naqbel totalment magħha. Aħna ħares lejn id-dibattitu illi sar fuq il-traineeship. Naħseb li dan kollu huwa tajjeb għalina naħseb nistgħu nbidlu lingwaġġ hawnhekk. Aħna mhux iridu nifukaw fuq il-, il pajjiż tal-oriġni imma fuq il-pajjiż fejn sejrin. Forsi dawnek mhux daqshekk ċara fit-test għalina. hemm xi problemi fid-dettalji wara xi professjonisti li huma importanti. Ejja nifokaw fuq erba' minnhom. L-infermiera, aħna nistgħu nsibu kompromess hawnhekk u anka nistaw nsibu soluzzjoni li għanda tlet tlet kelmiet pragmatiku euro, euro Ewropew u professjonali. Importanti li ninforzaw l-affarijiet. Jekk jġobkom ta' għatu dawn ir-regoli l-Kommissjoni Ewropea min ħaj jinforza liġijiet, per eżempju, dak li jisiru fuq il-tobba. Per eżempju, jekk nitkellmu fuq it-kabbir, l-istati membri, il-ġodda jistaw jizaw dawn id-derogi. Ma jemxejn għal-Kummissjoni forza, din hija xaġa li għalina hija importanti u naqbel li taħriġ eh, jista' jisiru mill-istati membri, jrid ikun hemm xi regoli nistgħu ninforzaw Rigward il-periti, nitkellmet eh, Madam Rapporter fuqa. Aħna rajna il-żmien minimu tal-periti jider li żmien huwa twil ħafna iktar mill-professjonisti kollha l-oħra qed nippruvaw nifmu għaliex għaliex huwa aktar żmien twil itwal minn dak tad-dentisti u tat-tobba. Il-rapporter anka semmit situazzjoni fi Spanja. Spanja palissa għanda żmien ta' ħames snin u mhux ta' sitta. Forsi dan huwa pont li nistgħu inħarsu lejh għal diskussjonijiet fil-ġejjini. In-nutara ma sibx aħna lesti biex nadwa bħala direttiva. U forsi nistgħu nerġgħu nħarsu lejn il-klawżola biex naraw nsibu kif kif nħorġu minna. Da kollu li xtaqtejn tal-issa, grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna tal motta kif idimt mat-tim tagħna. Is-Sur Sinjura Bernardet, forsi ta' titkellem fil-qasir. Grazzi ħafna. Iva, senżon fil-qasir ħafna, mux sanoqot, nerġan nirrepeti l-affarijiet kollha, pero nixtieq nwieġeb lil kulħadd. Iva, senżon fuq dak li qal Konstanz le Krip, irrid ikollna vista koerenti fuq din il-kwistjoni. Jekk nistgħu nsibu ambizzjoni, pragmatismu, Ewropej, allura għanna niddefendu din il-ħaġa. Il-President kien qed jgħid li forsi se nagħmel xi milagru hawnhekk. Però ma nasibx li ser nexilja volja jisimni Bernadette. Jiena naħseb illi hawnhekk iridu nsibu soluzzjoni. U naħseb illi Nar l-erba wara nofsenar se jkun dibattitu twil mal-rapporters fuq il-kwistjonijiet prinċipali. U biex mullura għas-Sinjera Vice Carver u il-Ministru Ġermaniż dik għadha mhix konkluża u naħseb li dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu hawnhekk u illi qegħdin nippruvaw nagħmlu xi ħaġa li dan huwa proġett Ewropew. Jiena naħseb li għandna nsibu soluzzjoni aħjar milli għandna. I think Mrs. Verheyen was keen to know uh, about her. Naħseb li s-Sinjura Verheyen xtaqet tkun taf dwar il-punti il-qajmet fuq il emendi pero forsi nitkellmu fuq dan aktar tajt. Mela, Iva, tista tagħmel dan flimkien ma' rapporter. Mela, issa se nkunu li nivvotaw fuq il-pakket komplut taħt fi 23 ta' jannar li huwa wara laqa ta' Strasburg fi żmien ġimagħtejn. Din se tkun laqa ta' votazzjoni importanti u intensiva ħafna għaliex se nivvotaw ukoll fuq il-pakket ta' xiri pubbliku wkoll jiena nixtieq ningrazzja lill-rapporter u lil kull ħadem fuq din ħaġa u nixtieq ngħidilkom li il-Ministru Rory Queen Irlandiż qed jieħu interess f'dan is-suġġett u ta' wkoll ma' shadow rapporters. Jina naħseb li dan huwa ta' inkoraġġament ta' kif aħna għanna nimxu fuq dan il-proġett. Grazzi ħafna lil kulħadd ejja nkomplu mela bil-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna jiġifieri li namlu rivista ta' kif qegħdin l-affarijiet bħalissa fuq l-import kif qegħdin l-affarijiet bħalissa fuq il-konċessjonijiet. Però qabel ma nagħmlu din il-ħaġa xtaqt inżid xi affarijiet ma dak li qed qabel Għazzewċ żewġ eh, punti li għanna wara din fuq servizzi finanzjari għanna erba esperti li se jkunu għedin hawnhekk magħna. Ġifri mhux biss se nisimgħu l-opinjonijiet tagħna, ma se nisimgħu wkoll l-opinjonijiet ta' dawn l-esperti Nukorraġi kom biex tibqaw hawn għaliex dan se jkun importanti ħafna se nisimgħu minn fuq il san nisimaw minant ir-regolaturi tal-konsumaturi u l-protezzjoni tal-konsumaturi u koll. Iġviri nistidinkom biex tibqaw għawnek għal din il-ħagġa. Issa, senati il-kelma l-kellim ħalli nitkelmu fuq dawn il-kontratti ta' konċessjonijiet. Għanna diversi kellima għawnek, fostom Signora Ruler, hemm ukoll il-grupp tiegħi. Uħanna raw kif ħan nitkellmu dwar dawn il-konċessjonijiet. Grazzi ħafna President. Signori, aħna rridu nitkellmu dwar dawn il-emendi ta' kompromess dwar il-konċessjonijiet. Kien hemm diversi emendi u 236 oħra li kelli fuq ir-rapport tiegħi u allura nixtieq nirringrazzja lix shadows għall approċ approċċ kostruttiv li rajna sissa. Naħseb li diskussjonijiet għaddejjin tajjeb. Però naturalment hemm ukoll pożizzjonijiet li qegħdin kontra iżda madanakollu in-nies qegħdin jippruvaw jagħmlu għażliet għaqlija. Għandna żewġ laqat eh, għandna tliet laqat ta' shadows qabel ir-rapport u kellna la oħra l biraħu ukoll. Iġifiri, għalhekk m'għandniex l-aġġornament totali ta' dawn l-emendi ta' kompromess kollha li qegħdin niddiskutu. Dan għaliex dak li diskutejna l-biraħ ma kienux fuq il-website. Mux se jkollna qafas legal li huwa Anzi aħna nixtiequ test li garantixxi trasparenza biex nevitaw l-abbuż u nirrikonoxxu u niggarantixxu wkoll il-bżonn tal-flessibilità għall-awtoritajiet pubbliċi fl li jagħmlu. Fit-tieni kwistjoni aħna tkellimna dwar il-valur Ewropew miżjud. U xtaqt jiena nenfasizza xem dwar il- kontratti ta' xiri. Bħalissa hemm 114 emendi ta' kompromess u hemm oħrajn li qed jiġu eh, diskussi. Il-bieraħ diskutejna numru minn dawn ukoll u bil sibna qbil fuq uħut minnhom, però se nitkellem fuqhom U nibdew bil-klarifika tad dokument Il-ħakna bilanċ provajna nisiplifikaw id-direttiva. Neħejna ħafna affarijiet li kienu zejda emmek u provajna nikkompensaw nilħu bilanċ. Huwa suġġett tekniku u kumpless u jibqa. Il-bira għal darboħra ħna diskutejna dwar in-nuqqas ta' lightness li kien hemm fid-dokument. L-ewwel ħassib ta' shadows kien illi it-tieni suġġett kien id-definizzjonijiet ta' konċessjonijiet u aspetti relatati ma' daw. Aħna rnexxina niċċaraw id-definizzjonijiet biex niddistingu bejn ir-risk transfer u il-konċessjonijiet. Aħna sibna ħafna konċessjonijiet illi ma kienux ċertu stati membri, per eżempju licenzi li kienu jinataw u ma kienux koperti għaliex ma kienux ġenwini skont l-ambitu tal-dokument. It-tul tal-applikazzjoni aħna edna li konċessjonijiet għandhom kunu limitati fil-ħin u anki l-kalkolazzjoni tal-valur tal-kontratti. Aħna erġajna tajna definizzjoni l-valur biex namlu identiku għal dak li hemm fis-servizzi. U aspetti oħra koperti mill-konċessjonijiet. Provajna insibu loġika ekonomika Issa rigward it-thresholds għanna żewġ linji taħsib irrid ikonna x-xogħlijiet u s-servizzi dawn għandhom kollom l-istess thresholds. U dan għandu jkun l-ewwel prinċipju. Xtaqna nżidu threshold minn 5 sa 8 miljuni. Aħna nafu li jista' jkun hemm xi problemi mal-Kommissjoni rigward ix-xiri kif jiġri wkoll f'sitwazzjonijiet oħra ma l-idea li konna l-istess thresholds. It-tielet aspett huwa li naraw il-prinċipji fid-direttiva, iġifiri il-libertajiet tal-autoritajiet pubbliku. It-trasparenza hija importanti, l kontratti jridu jkunu trasparenti mingħajr ma jkun hemm problemi bil-konfidenzjalità. Irridu nitkellmu wkoll dwar is-servizzi u kif dawn jiġu organizzati. Ir-raba prinċipju huwa l-prinċipju ta' negozjati għall awtoritajiet pubbliċi biex huma jaħdmu fuq l-approċċ ta' negozjati. Huma jistgħu jażlu kif jagħmlu dan f'qafas illi diġà hemm u għandhom ikunu liberi kif huma jistgħu jaħdmu fuq kontratti futuri. U rigward l-esklużjonijiet, aħna ħadna l-esklużjonijiet tal-Kommissjoni u zidna xi esklużjonijiet oħra li hemm f'leġiżlazzjonijiet nazzjonali f'ċertu oqsma. Għaliex hemmhekk m'hemmx kompetizzjoni, għaliex din mhix permezza bil-liġi aħna wkoll zammejna ma l-ideja tal-Komissjoni u provajna ntejbu għam ukoll. Per eżempju, illi ma jkunx hemm kompetizzjoni artifiċjali. Il-kompromess li provajna nilħu f'dan il-qasam huwa wieħed sensibbli kif naħsibha jiena u se jgarantixxi rispett lejn leġiżlazzjoni nazzjonali u dik Ewropea u internazzjonali dan se japplika f'diversi osma. Din kienet l-idea dwar dak li għanna unek fil-dokument rigward il-governanza. Għamilna koll referenzi rigward ix-xiri, dan għamilni il-biraħ għalek għadna ma nkludejniex fil-dokument. Xtaqna li kunem artiklu ġdid biex ma nibqawx marbutin mad direttiva li diġa hemm. Artiklu 11 kien is-suġġett ta' diskussjoni l-biraħ ukoll u xtaqna nilħu ftejn fuq. Rajna li għandu li hemm bżonn ikun hemm artiklu ġdid ukoll jew inkella naqbdu artiklu 50 u nerġgħu niffurmawh mill-ġdid dan se jwassal għal miżuri tranzizzjonali biex ikomplu għaddejjin għal dawk l-autoritajiet li jixtiequ. Dan se jgarantixxi ċertu servizzi minnaħa ta' dawn l-entitajiet li huwa importanti ħafna. Issa għanna sur Tarabella hawnhekk u kena diskussjoni rigward ix-xiri. Kien hemm punt fondamentali illi aħna man solvejniex u dan huwa l-persentaġġ ta' turnover, hemm min irid persentaġġ ta' 100% hemm oħrajn li jridu 80%, irridu u kompromess bejn it-tnejn. Sissa għadna ma lħaqniex ftehim u forsi nistgħu nivvotaw fuq din il-ħaġa. Nisperaw illi dawn l-emendi ta' kompromess insolvuhom u mandumux. U rigward id-diffikultajiet li għanna fuq suġġetti speċifiċi, nejdilkom li ħani provaw insibu approċ ġenerali u regoli ġenerali. Fl-aħħar xhur aħna bidilna l-mod ta' kif naħdmu u diskusajna mistoqsijiet partikolari biex nippruvaw nsibu tweġibiet mingħajr ma bidlu id-dokument kollu nixtieq nirringrazzja l darbohra li shadow rapporters għal eh, l-opinjonijiet tagħhom hija kwistjoni komplessa. Bdejna f'pożizzjonijiet li ma kienu jaqblu, però il-ħaqna qbil fuq numru ta' punti nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li tawna appoġġ eċċellenti u anki l kummissjoni Ewropea. Mhux dejjem binna maħna l-Kummissjoni, però nixtieq nirringrazzja wkoll is-servizzi tal-Kumitat. Kien hemm xi kjarifiki wkoll mal-Kummissjoni u nixtieq nirringrazzja lis-Sur Tarabella għaliex minkejja li ma kienx qed jaħdem fuq dan id-dokument innifsu kien hija temmek bħala rapporter fuq ix-xiri pubbliku. U l-valur miżjut hawnhekk huwa li nżidu il-bilanċ, innaqsu il diskriminazzjoni u nżidu trasparenza wkoll. Irnexxinna naħdmu sew u wara ħafna diskussjonijiet għamilna biċċa xogħol mhux ħażin. Well, thank you very much indeed uh, and I agree with you that we've made huge progress on this dossier and thank you for your leadership. Hina nirringrazzjak u nil-assassur Tarabella. Naf li għanna ħafna affarijiet illum il-biraħ tkellimna wkoll dwar diversi affarijiet. Insejt nfakkarkom u niskuża ruħi li għaw ukoll rappresentant mill-Kommissjoni li għat jaħdem fuq dan id-dokument eja nisimaw li shadows u nibdew mis-sur Panzeri. Grazzi. President, senżom fil-qasir u nixtieq nirringrazzja l-rapporter sur ġeva għal prezentazzjoni tal-kompromessi u anki għaxxol kolli li għamel. Hemm tliet punti li jiena nixtieq nirrepeti. repeti Importanti li konna ftejim fuq il-proposta. Dan għaliex il-konċessjonijiet u x-xiri pubbliku huma investiment deċiżiv fl-istati membri u anki fl-autoritajiet lokali. Dawn il-kompromessi huma x-xogħol ta' ħafna xogħol li sar fl-aħħar xhur. Dan ix-xogħol se jwassalna biex aħna nissimplifikaw b'mod sostanzjali id-dokument. Minajr ma nidħol fid-dettall Se nitkellem fuq artiklu wieħed l-ambitu tal-applikazzjoni dan imbidel għaliex ridna nassiguraw il-prinċipju ta' autonomita, autonomija awtoritattiva. Hemm ħafna membri iżda illi għadhom ma jridux jifmu dan l-aspett b'mod sħiħ il-prinċipju tal-libertà li wieħed jiddefinixxi servizzi ta' interess ekonomiku. Dawn huma punti importanti għandna l-emendi u qbilna fuqu. Aħna Inna xinna nsolvu il-problema għonek. Dawn huma prerogattivi u għadhom hemmhekk. Issa artiklu 2 fuq id-definizzjonijiet issa huwa aktar ċar mod partikolari il riskju ekonomiku serju. Aħna fukajna fuq servizzi partikolari u f'artiklu 26 naraw punt prinċipali. Dan qiegħed fil-qalba tan-negozjati u jagħmel referenza ċara għas servizzi ambientali biex nassiguraw li regoli ambientali fil-fat jiġu applikati. Umbat hemm ukoll il-bżonn li wieħed ma jmurx kontra il-ftehim internazzjonali u anki il-kwistjoni ta' subcontracting. Ħdimna fuqa u għadna qed nippruvaw insibu soluzzjoni għalija. Ġi hemm numru ta' punti li rapporter diġa indirizza u jina mux sanuqat insemmihom għaliex il riżultati żgur li se jkollhom appoġġ sieħ naħa tagħna. Ftit kummenti fil-qasir biex aħna nkunu nistgħu nagħlqu hemm aspetti fondamentali li għadhom ma waslux għal kompromess. Dawn huma l-kumpaniji affiljati f'setturi li hemm bżonn eċċezzjonijiet għalihom minħabba n-natura tagħhom. Iġifieri dak li għamilna sissa u li ħadna passi il-qoddim u nisperaw li dak li aħna se nagħmlu fis-sijat li ġejjin fuq dawn il-punti se jħallina inkomplu nimxu l-qoddim ħalli bekk inkunu nistgħu nissottomettu soluzzjoni ta' kompromess fil-ħin li għanna ħalli bekk nilħu it-talbiet kollha li kellna. Sissa nistaw najdu li għamilna bieċa xogħol pozittiva ħafna u nixtieq nirringrazzja lir-rapporter u nispera illi fil-ġranet li ġejjin jirnexxinna nkomplu mixin il-qoddim. Grazzi ħafna għal konklużjoni ottimista tiegħek u ngħaddu għas-Sinjur Xatzemekazzi. Grazzi ħafna, President, nixtieq nitkellem fis-sem Sur Possej illi jixtieq jirringrazzja l-Kummissjoni għal proposta tar-regolament u anki lis sur Joven għall-emendi proposti għall-opinjoni abbozz biex inkomplu intejbu d-dokument. Irridu nitalmu mill-kriżi finanzjarja u eh, nejnu l-iswiq finanzjarji Aħna rridu nżidu it-trasparenza u ninformaw lill konsumaturi dwar l-investiment. Skużawni jgħid il-kellem. Is-sur Bozoj jaqbel ma' ħafna mill-kompromessi meta għandhom xitħlu kristanijiet bħal rinegozjati, speċifikazzjonijiet tekniċi u l kumplament rridu nisimplifikaw u kol ħalli konna direttiva aktar sempliċi. Aħna kontenti li nitlaħaq kompromess fuq il-kwistjoni ta' konċessjoni illi waslet għal amministrazzjoni libera ta' autoritajiet pubbliċi. Dan qed juri li dawn l-awtoritajiet jistgħu jagħtu servizzi u xogħlijiet huma infisom jom kella permezz tal-konċessjoni skont kif jasbu li huwa l-aħjar. Rigward it-thresholds huwa tajjeb li test ġi simplifikat u razzjonalizzat. Ix-xedow li uħor jgħid li l-valur ta' konċessjoni fil-fatt għandu jiġi kalkulat fuq il-bażi tal-turnover totali akkumulata fuq il-perjodu ta' konċessjoni. Jaqbel ukoll ma threshold ta' 0 miljoni u nofs, pero ma jaqbilx illi jekk aħna se nollu din għal 8 miljun euro kif jew inkella kif għalet il-Kummissjoni għal 5 miljun euro. Dan se eskludi mill-kompetizzjoni ħafna kontratti fċertu stati membri. Dan jista' jwassal ukoll għal konflitti ma' ftehim internazzjonali li ġew konklużi mill-Unjoni. Intlaħaq ukoll kompromess sodisfaċenti fuq l-esklużjonijiet. Aħna provajna namlu approċ bilanċjat biex natu aktar valur lil din id-direttiva. Element importanti għas-sur Bozoj ta' din id-direttiva huma l-eżenzjonijiet ta' daw il-kumpanija affiljati. Is-Sur Bozoj jaħseb illi dan jista' jwassal għal kontratti li jiena taw l-entitajiet. Is-Sur Bozoj xtaq illi jara daw l-undertakings affiljati iseħħu Skont kif inu test bħalissa, dan mhux qed joħloq differentazzjoni, differenzizzazzjoni bizzejiet bejn żewġ entitajiet. Rigward l-in-house exemption, il-grupp liħor jgħid li għanna insommu ma' 90% ta' attivitajiet li għandhom isiru mill-autoritajiet ta' kontroll. Din hija xi ħaġa li l-grupp għalde iddefenda fid-direttiva. Is-sur Buzoj jemmen ukoll li huwa importanti li fl flittra ma jkunx hemm interessi differenti minn dawk tal-awtoritajiet pubbliċi. Rigward l-interessi ta' konflitt, Is-sur Bużoj li dan mhux appropriat. Is-sur jemmen li l-professjonijiet ta' trasparenza u l-garanziji proċedurali ġew simplifikati u hemm iktar flessibilità issa l-awtoritajiet pubbliċi biex jorganizzaw il-proċedura u jiggarantixxu ġestjoni ġusta tal-appalti. Fl-aħħar, meta aħna qegħdin nitkellmu dwar kuntratti fit-tul, huwa importanti li aħna nipprovdu aktar flessibilta' fir-rinegozjati mingħajr il-proċedura l-ġdida. Irid ikun hemm definizzjoni aktar ċara dwar modifikazzjoni sostanzjali biex nala anki jekk test ma jirriflettix mod sħiħ l-opinjoni ta' Sur Bozoj u tal-Alde u importanti li aħna nżommu it-titjib eh, li rapporter u xedow ġabu lil din id-direttiva. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um, Uh, Mr. Hatzimakakis on behalf of Christian Buzoy, who's been very... Is-sur Christian Buzoy kien attiv ħafna f'dan il-qasam. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Rule. Grazzi tassew su Haber u nirringrazzja ma' partikolari sur Givan, mod espliċitu. Importanti għaliex dan u l-aħħar dibattitu jinix nirringrazzjaha għal paċjenzja kollha tiegħu u l-daw kolla li qasmu il-ħsib tijaw anki biex nfittxu kompromess, specialment għal mod professjonali li huwa meċa negozjati. Aħna ta' bilħaq irnexxinna nissimplifikaw il-proposta tal-Kommissjoni u namlu aktar tajba, aktar nadifa biex najdu hekk. Untu għal flessibilità li kellnet meħtieġa jew inżommu dik il-flessibilità li kienet meħtieġa għalhekk nappoġġa f'dan il-kompromessi mhux kollha kemm huma ma' bosta minnhom irrid ukoll f'ċertu stadju nikkoreġu ċertu punt mhux se nappoġġaw il-kompromessi fuq artik fuq amenda 15 u 15 u l-perjodu temporanju hawnhekk nixtieq nisħaq li aħna konna nippreferu li ma jkollniex direttiva, id-direttiva xaktarx ser toħlu aktar problemi fċertu oqsma. Pero kif tafu, intom tafu l-pozizjoni tagħna, mhux se nispiega nispjega għalfejn aħna ħassejna li ċertu oqsma għandhom jitħallew barra. Hawnhekk qed nitkellem u partikolari rigward is-servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku, qed nitkellem kol dwar ir rizors tal-ilma u xaktarx mux ħan iksbu maġġoranza fuq dan u għalek rridu naċċettaw l-affarijiet kif innuma grazzi għal sur tal-li kien lest li indirizza il-servizzi ta' salvataċ u anki jemmek provajna nsibu soluzzjoni. U il-raġuni prinċipali għalfejn għamux ħankun nistaw nivutaw għal rapport fl-axar mill-axar se jkollna nivvotaw kontri, il-raġuni i minħabba l-kooperazzjoni pubblika Bil-kontra tal-kelim ta' qabel jiena jien naħseb li meta nqisu l-kriżi ekonomika u finanzjarja li għaddejjin minna il- il-pis ta' dejn fil autoritajt pubbliċi jeħtieġu jagħmlu settur pubbliku aktar effettiv, anki iktar flessibbli u jippermetti wkoll aktar għal sinerġiji. Għalhekk il-kooperazzjoni pubblika tista' tagħtina 30% aktar sinerġija u dik it-30 fil-mija hija xi ħaġa li verament neħtieġu issa fi situazzjoni li jinsabu fija ċertu stati membri din l-ħtieġa hija hemm hija aktar neċessar minn qatt qabel lil ma hija problema ġermaniża, hija problema però f'ħafna stati membri, hemm ħafna stati membri fejn għandna offerti pubbliċi u privati fis-suq u uħut minnhom huma privatizzati fil-waqt li oħrajn Anzi, il-maġġoranza tagħhom huma pubbliċi, però il-maġġoranza iva kif nista' ngħid hija mħalta. Għalhekk il-kooperazzjoni hija possibbli u s-settur pubbliku jista' jagħmel xogħol tajjeb. Iva bla dubju aħna ma nistawx neliminaw il-parteċipazzjoni privata, kollha kemmi, hemm ukoll kwistjonijiet marbuta ma' entitajiet ta' kontroll, però dan kollox jiddependi minn definizzjoni u d-definizzjoni hija bbażata fuq kriterja falsa u fil faddin kienet problema fil-rapport tas Sur Tarabella u issa marret għallar. Aħna astjenejna ma rivotajni fuq rapport ta' Sur Tarabella u naseb ħajkolna nivutaw kontra il-rapport ta' Sur Ġivan. Jek 80% tal-turnover għal l-autoritajiet lokali ser dan kollu ser jikkawza problemi li xi l-kooperazzjoni pubblika ma tkoprix settur wieħed, però forsi bħal l-ilma u l-enerġija sekk aħna aħna ħarisna lejn is-settur tal-enerġija u dan ġin liberalizzat sa ċertu punt u għalhekk hemm rekwiżiti marbuta mal xirijemek pero dan ikopra aktar minn 80% u jekk aħna nagħmlu l-istess ħaġa l-ilma dan mhux ser jaħdem tajjeb għaliex l-ilma jrid ikun 100%. U dinja diffikulta għaliex ta' bilħaq l-ilma irrit jiġi modernizzat, ġifri il-provvista tal-ilma tiġi modernizzata, anke kif neliminaw l-ilma ħażin, anke jew nitrattaw l-ilma. U din hija kwistjoni pjuttost urġenti u aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar awtoritajiet kemm kbar u kemm żgħar. Xorta waħda għandna bżonn metodi tajbi biex inkopru dan kollu. Jiġifieri, dan ser jiġi perikolat minħabba din id-direttiva u din id-direttiva mhux ser titlob għal privatizzazzjoni tal-industrija tal-ilma, però dak li ser tagħmel u tagħmilha aktar diffiċli għal bost awtoritajiet lokali biex iżommu konformi ma' rekwiżiti u għalhekk ħajkun hemm diffikultà u problemi bi ċertezza legali. Umbat, intom għandkom tirriflettu dwar jekk hux aħjar li neliminaw l-ilma minn din id-direttiva sabiex nevitaw problemi u din hija problema u lekk aħna mhux ser nivutaw favur dan ir-rapport imma nivutaw kontra dan ir-rapport. Grazzi, mela, kelmtejn bħala shadow rapporteur fuq din direttiva għaxina u koll ħadsem fid direttivi ta' l-akwist publiku u minnħati għajjera nistanajt li napprezza eh, l-approċ ta' l-surġivan u dan li xaħna kanna namlu bidlit fundamentali għal dik li kienet il-proposta oriġinali sabiex aħna namluwa ġenwina u għanda aktar valur mizju dak li għandu xieqsam ma' proposti leġizlativi li għanna fuq il-mejda li għanħos li numru ta' niskellom dubju fuqom fil-bidu. E kif aħna formulajna dan kollu jiena sirt iktar konvint li dan ser jkun tajnuna ser jipprovdi kjarezza u anki iħeġġeġ l-iżviluppi tal-konċessjonijiet li jiena nħoss li ma ferm importanti bħala strument addizzjonali li kun disponibli għal autoritajiet pubbliċi biex jiddeċidu kif huma jixtiequ jmexxu servizzi pubbliċi fil-ġejjieni. Però n-natura tal-konċessjonijiet i li huma aktar komplessi għandhom valur għandhom valur ta' ftejm aktar oli ser ikunu soġġetti għal negozjati sabiex bekk jassikuraw li il-prestazzjoni tal-konċessjonarju anki il-lotja ta' servizzi tkompli tindirizza kol l izviluppi teknoloġiċi li jisiru fis-suq u għalek daw minnhom huma komplessi u kontratti sofistikati ovvjament waslu għal dan u hemm varjetà wiesa wkoll Aħna konet naħdmu ħafna ma' surġivan sabiex nassikuraw li regolament ma tirrappreżentax eh, diffikultajiet li mhumiex realistiċi u f'dan ir-rigward jiena nista' nifhem is-sensitivitajiet minn settur partikolari kif qalet is-Sinjura Rule, però ovvjament hemm bosta pajjiżi fejn l-ilma huwa soġġett għal ftehim ta' konċessjoni. U għalhekk aħna irrid ikollna fl-opinjoni tagħna eh, ftehim li jkopri dan ukoll. Aħna konna kuntenti ħafna dwar dak li sar kontribuxxejna għal kompromess, kontenti bil pakket li għanna fil-mejda, l-unika ħaġa li rridu nħarsu li wara l-vot i jekk ċertu elementi ta' dan il-pakket għadhomx xirqa għal konċessjonijiet. Jiena naħseb li hemm potenzjal għal aktar simplifikazzjoni, però Dan huwa dettal u mhux il-fażi tal-proposta u għalhekk aħna lesti li naqblu anki mal-limiti minimi tal-proposti. Għalhekk aħna ser nivvutaw favur il-kompromess u anki favur id-direttiva. Issa, is-Sinjora Xikowska edha fostna, pero li, is-Sinjora Ferħajer tixtieq titkellem ġibdit li l-attenzjoni. Iva, grazzi tassew. nixtieq nirringrazzja lil Sur Giovanna l-kooperazzjoni eċċellenti li kellna, bosta mir rakkomandazzjonijiet minnħa tal-kumitat, iddaħlu fil-kompromess u fil-fatt dan sar b'mod tajjeb, b'mod adegwat. Dawk li ma kienu shadows, ma rawx dan ix-xogħol, fatraw il-biraħ biss, allura kien diffiċli ħafna biex nitkellmu fuq il-punti ta' dettal, forsi Is-Sinjor Verħan tista' titkellem fil-mikrofon nisimgħu aħjar. Naseb ukoll ikun importanti għax jeżistu differenzi bejn l-istati membri u koll, dal-punt ridun nqisuh. Hemm impatt fuq il-limiti tal-valuri importanti u kol mħabba l-impiegati li man volont, involuti, um, limiti minimi differenti u li varjaw minn stat membru għal-ieħor u għalek jien nħos li huwa ferm importanti fejn il- ħafna drabi l-kontratti jaqbżu dan it-tip ta' valur fejn ikun hemm l-impjegati. Għalhekk aħna irridu nassikuraw li nigzbu limitu minimu kemm jista' jkun oli biex ikun konformi mal-liġi internazzjonali. Mbagħad hemm ukoll il-kwestjoni tal-awtoritajiet interlokuturi u jridu nirriflettu wkoll dwar il-kriżi meta aħna nkunu qegħdin fi kriżi jridu nħarsu li ħafna fatturi u rridu nassikuraw li l-autoritajiet lokali kunu jistaw u anke l-autoritajiet pubbliċi u kol kunu jistaw jinvestu fl-aktar mod possibli u mod tajjeb milli għodu jibnu faċilitajt li mhumiex neċessarji għalhekk importanti aħna rridu naffaċilitaw ukoll il din il-proċedura kollha kemmi dan japplika wkoll għall artiklu fuq il-kooperazzjoni u il-proġetti in-house jew inkella xiri in-house dan ir-rigward aħna rridu naraw x'inhi eżattament l-intenzjoni ta' dan id-dokument u xmiex l-intenzjoni, x'meta ikun hemm l-istati membri rridu jindrizzaw ma dan kollu, mhux kulħadd, mhux kull stat membri interpreta daw l-affarijiet bl-istess mod. F'ċertu każijiet aħna għanna l-autoritajiet lokali involant, involuti, f'affarijiet oħra hemm autoritajiet imħalta, qed nitkellmu fuq l-ilma, il-provista tal-gas, jekk inħallu daw l-affarijiet jek nħallu daw l-affarijiet barra mill-kamp ta' applikazzjoni minħabba l-fatt li jeżistu interpretazzjoni differenti, per eżempju fl-enerġija fis-settur tal-enerġija liberalizzata. E, e, nsibu daw il-problemi, għalhekk jiena nixtieq iktar kjarifika dan ir-rigward fil-kompromess biex naraw. Fejn is-servizzi li jiġu provduti b'mod sħiħ minnaħa tal-autoritajiet lokali, għaliex hawnhekk qed ikollna situazzjoni differenti u dinti tiġi indirizzata wkoll fid-direttiva. Grazzi. Grazzi Sinjura Venhajer, jena nakon konnaf li kont involuta ħafna f'dan f'din id-diskussjoni u nirringrazzjat tal-ħadsem f'din diskussjoni wkoll. Ma naċċekkaw xi ħadd xi ħadd ieħor jitkellem Sinjor Xikowska fil-qosor għaliex aħna għandna panel ta' esperti li qiegħed hawnhekk preżenti għal punt li jmiss. Iva, grazzi ta' sew li ħaġa nixtieq nawguralkom is-sena tajba mit-tim tal-konċessjoni tippermettili ngħid li fissem ir-rapporter u shadow rapporters nix ringrazzjom ħafna, napprezza l-progress u anki riżultat ta' dan ix-xogħol. Kif diġat drabi oħra ħna nħossu li ta' bilħa it-test ġi simplifikat, pero nemmenu kol il-prinċipji u loġistika li eh, li kienet resqet fil-proposta ġenerali tal-Kommissjoni għadha hemmhekk ġiet preservata. Nixi nagħmel erba' kummenti u li aħna nħossu li huma importanti u nixin niġbed l-attenzjoni rigward il-konsegwenzi possibbli. L-ewwel net. L-ambitu tad-direttiva. Aħna rajna li aktar eżenzjoni ġew miżjuda fl-applikazzjoni ta' direttiva anki settur tal-lob tal-azzart u l-Kummissjoni tħoss li huwa diffiċli insibu raġunijiet għal tali eżenzjoni ħna narfu l-fat li dan kien il-kas e kif ġi deċizu kol shadows u rapporters, pero ma nistawx nifmu għal l-eżenzjoni għal lob tal-azzart nisħa u ukoll il-Kummissjoni muqed tara l-ebda raġuni biex teskludi aktar attività settorjali fidan istati membri u aħna ma nistawx insibu ġustifikazzjoni legali u ekonomika għal eżenzjoni sħiħa jew temporanja għal tali setturi u nifmu kol li jeżistu regoli differenti li huma applikabli għal attivitajiet differenti, pero lan ta' din id-direttiva u li ta' bilħaq nofru il-denominatur komuni għax tali regoli u prattiċi mummiex konformi ma trattament ugwali u trasparenza. Issa rigward il-limiti minimi. Kif diġa intqal fil-diskussjoni tar riforma aħna rridu ndun konsiderazzjoni fl-obbligazzjonijiet nazzjonali u anki mo partikolari il-GPA u tlu mill-limiti minimu stabilita mek ser ikollu impatt fuq l-obbligazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea meta niġu għal imsieħba ma' pajzi terzi is artiklu 15 għal kemm it-test ma ġiex suġġerit niġbet l-attenzjoni għal punt il-Kummissjoni tifhem l-importanza ta' kooperazzjoni pubblika madanakollu kif diġi infassal mill-qorti ta' sikwit u ġi misħuq ta' sikwit mill-qorti li fċertu parteċipazzjoni pubblika privata, meta jkun hemm kooperazzjoni pubblika din mhix possibbli. Allura inapprezza li kieku dan il-kriterju jiġi magħruf ukoll fix-xogħol li jser isir. Fl-aħħar però mhux linqas ippermettu li niġbet l-attenzjoni għal punt partikolari fuq il-kriterju u l-proċeduri forsi għanna zbal fil-lingwaċ, pero Meta nqisu li dan l-artiklu, dispożizzjoni ta' dan l-artiklu ġew eh, formati b'mod partikolari, qed naraw riski li mhux kollha ser jiġu, kull setturi ser jiġu trattati b'mod ġust waqt il-proċedura u tali kwistjoni jisaw jiġu kjarifikati aktar il-qoddim fil-proċess tad dibattitu. Il-bqija kif għattilkom aħna napprezzaw ix-xogħol li sar u iva aħna d-dispożizzjoni tal-kumitat għal xi kummenti oħra li jistgħu jkollkom. Grazzi. Good. Well, thank you very much. Grazzi tassew. Grazzi għal dik il-kooperazzjoni, naħseb il rizultat diġa qed jaslulna u iva ħna sir ikollna proposta. Issa suġġivan tixtieq tagħmel xi kummenti politiċi f'dan l-istadju? Grazzi tas-su President fil-qosor malajr. Kulħadd kellu ċans jitkellem, hemm opinjoni differenti bejn il-membri u anki bejn il-kommissjoni fuq ċertu suġġetti, għalek għadna għedin f'demokrazija kil parlament fl-ħar mill-ħar jaddotta il test Gina nħos li Iva, nistaw nkunu kontenti b'dak li aħna minna, specialment jek dan jaddi minn id-daħti dejn il-Komissjoni wara li aħna nkunu poġġejna u ressaqna test leġislattiv. Grazzi tas s President. Iva, grazzi tassew. sew Bis nixtieq infakkarkom li l-votazzjoni ser jisir fl-24 ta' jannar Iġifiri, il-laqa tal-Kumitat li mis ser ikun ser tkun laqa intensiva ta' votazzjoni. Pero ovvjament fadlinna xi xogħol li jrid isir il-ġimgħa li ġej fi Strasburg u dawn id-dossiers prinċipali mela ringrazzjakom minn qalbi sa nistgħu ngħaddu għal diskussjonijiet taftuħ bil-kontributi minn esperti distinti fuq żewġ opinjonijiet li aħna qegħdin natu lil kumitat ta' Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u qed nixtu l-attenzjoni fuq l-aspetti tal-konsumaturi ta' żewġ proposti importanti ħafna l waħda għandha x'taqsam id-dokumenti ta' tarif ewliena għal prodotti ta' investiment fi rapporter u s-sur Panzer li għana fil-fat diġa smajna minn għandu u t-tini dokumentu għal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni dawn iż-żewġ punti huma għandhom implikazzjoni qawwija fuq il-konsumaturi Waħna bħala rwol tagħna ta' kumitat ta' protezzjoni tal-konsumaturi u suq interna minn ħafna xogħol fuq servizzi finanzjari speċjalment eh, kreditu għal konsumaturi, eh, kreditu għal residenzjal kif ukoll id-direttiva ta' dritti tal-konsumaturi jista' jkollha impatt qawwi fuq il-prodotti kollha li jaqgħu taħt il-servizzi finanzjari. Allura jiena ninsab kuntent ħafna li stajna niġbru flimkien erba esperti biex bekk ikunu jistaw ituna l-perspettiva tagħhom fuq kwistjonijiet li aħna għandna niżaminaw fil-proposta tagħna għal Komitat ta' Affarijiet Ekonomiċi Monetari. Aħna għadna din bid-diskussjoni mal-Komitat Ekonomiku Monetarju, issek għax ħajkonna status assoċjat, ġifri li ċertu amendi minn tagħna ikunu eh, obbligati li jaċċettawhom, però din hija diskussjoni politika fil-fatt din ma twaqqafniex milli namlu rakkomandazzjonijiet qawwija u anki nipromo nipromo mill il-qudiem fil-kumitat. Għandna żewġ proposti fuq il-mejda u għalhekk nixtieq nara li jekk il-rapporter jaqbilx eh, bil-mod kif nistgħu nimxu issa, jiena sef l-opinjoni tiegħi tajjeb li l ewwel qabel kollox għandna nisimgħu introduzzjoni mill sur Panzeri fuq dokument ta' informazzjoni, unbat dokument ta' tarif, bat għanna nisimaw minnaħat tal-esperti fuq dawi dokumenti ta' tarif, un nisimaw mill sur ġifġan François Bienno, bat waraj jitkellem is-sur Paul Carty, allura ma ser jitkellmu fuq l-ewwel żewġ punti, fuq l-ewwel punt, unbat wara wara li jitkellem sur panzi li natu l-kelma l-esperti, un bat għanna mistoqsijiet minna ta' rapporter u shadow rapporters. Għalek aħna ħanħares xil l-ħin, għanna għedin ftit lura per ser nipruvaw nallokaw il-ħin li fadlinna bejnietom it-tnejn, u mbagħad nistieden lis-Sinjura Styler li hija shadow rapporter għall-opinjoni fuq il-direttiva il medjazzjoni fl-assigurazzjoni, u mbagħad nisimgħu Missur Edward Oxley u mis-Sinjura McKayler Koleb, ġifir l-esperti tan edin prezenti għawnek u aħna tajna l-esperti 10 minuti biex ikun jistaw jiprezentawna dak li għandhom jgħidu u ser nużaw il-ħin sabiex eh, eh, tina gwida u bad dak li ser namel u li nistid nagħti l-kelma l kollegi sabiex ikollna diskussjoni u min ikun ta' fuq numru ta' punti. Mela Rejler dwar il-proċedura, Iva, jina fimt li jina għandi l-possibilità li nesprimi ruħi fuq l-opinjoni tal-konsumaturi fuq il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni. Ġifrina forsi għan itkellem ftit fuq l-ideja prinċipali, un batin nkun nista nitkellem fuq il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni. Iva, fajkonna ħajkonna him bizzejiet, kun nista' intuk possibilità li titkellem wara l-ewel, wara li tkellmu l-ewel żewġ esperti. Jek t-permetti li, Sur McCarthy, pala rappresentanti intermedjarju jina kelli kelli xtaqt nikkommentaw wkoll fil-medjazzjoni fl-assigurazzjoni istana nagħmilek fl-ewwel diskors tiegħi meta nkun qed nitkellem fuq dokumenti ta' tarif. Iva naħseb li għandna biżejjed eh, ħin biex eh, nippermettilkom li titkellmu fuq anki l-medjazzjoni tal-assigurazzjoni. Jekk intom timxu fuq dak li għattilkom, jiena naċċetta wkoll intom tikkommentaw fuq dak li tixtiequ Jina perswas li l-rapporters u koll jaqblu miħaj. Tajjeb, tajb wis. Aħna flessibli u rridu namlu da kollu li nistaw eh, bil-ħin li għanna disponibli, aħna kontenti li intom ġejtu fosna. Intom ovvjament tistaw titkellmu bil-lingwa li intom tħossukom l-aktar kom bija, xaħna għanna interpretazzjoni sħiħa. Mela, la darba aħna qbilna nixin verifika ma' shadow rapporters Ovvjament daw ħajkolhom iċ-ċans jitkellmu wara li jitkellmu l-esperti ma nafx lil min għandna preżenti. Is-Sinjura Rule qed hawnhekk, naħseb hija tkopri żewġ direttivi. Is-Sur Karas jiena n merħba minn qalbi bħalissa titkellem ma' Sinjura Tunen u ix-Shadow Rapporter ukoll huwa membru tal-Kumitat Ekonomiku u Monetarju, ġifri kontent li inti għat fostna, mux etnara kollegi mill-Partit Liberali, Signora Henslick. Is-Signora Henslick edha eh, tħu post is-Signora eh, Pitikainen. U jina ser inkonet inkopju wkoll fisem il-grupp tiegħi. Mela tajjeb wis naħseb l-introduzzjonijiet spiċċaw. Is-Sur Panzeri tixtieq tagħtina introduzzjoni qasira għal din il-proposta tina l-istampa ġenerali un bat inkun nistaw niftħu il- smiħ tagħna mal-esperti. Mela, is-Sur Panzer joġbok. Grazzi tassil sur President l-ewwel qabel kollox, qabel ma nidħol fil mirtu tar-rapport nixtieq infurmarkom li l biraħ kellna il rapport aġġornat u revedut, reveduta u dan kollu rriti jittieħed in konsiderazzjoni għax-xogħol li jmiss. Il-verżjoni hija bl-Ingliż hija l-unika waħda disponibbli bħalissa għaliex il-btajjel tal millit ma permettewniex li naħamlu l-versjonijiet lingwistiċi oħra u dawn ser ikunu biss disponibbli fit-18 ta' jannar. It-tieni konsiderazzjoni hija waħda konċiża, punt li qajjem tinti stess u President Perin naħseb li din il-kwistjoni politika għandha x'taqsam ma' tisħiħ tal-Kumitat eh, Ekonomiku Monetarju għalhekk irridu nippruvaw nqarbu l-idejat tagħna kemm jista' jkun sabiex naħdmu b'aktar serjetà u reqqa. Issa, fu l mertu jiena nħoss li nilqaw b'mod il-proposta ta' regolament tal-Kummissjoni Ewropea marbuta mal-dokumenti bit-tarif ewlieni għal prodotti ta' investiment. Jiena naħseb li konsumatur li jixtieq ifadda li inkella jinvesti biex jagħmel tajb għal uddim tajp li kull informazzjoni wiesa u jkun jista' jipparaguna wkoll il-prodotti differenti li jeżistu ta' investiment u anki ta' tfaddil. Informazzjoni ta' qabel il-kuntratt huma normalment twil u jkunu mfasla b'lingwaġġ tqil. Għalhekk inħoss li l-proposta tal-Kummissjoni hawn ferm importanti meta niġu għal ħolqien ta' model eh, ta' standard, model standard ta' informazzjoni u informazzjoni tkun konċiża fuq il-prodotti ta' investimenti. Din tagħmel tajb għal nuqqas ta' informazzjoni tal-konsumatur meta jiġi biex jagħmel l-għażla tiegħu, jiġifieri l-għażla l-aktar adegwata f'dak li hu prodott ta' investimenti li Ovvjament, wieħed ikun maraf ukoll x'inhuma ir-riski hemmhekk. Il-proposti ta' regolamenti huma dan li ewwel qabel kollox lan li namlu aktar aċċessibbli l-informazzjoni permezz ta' lingwaġġ ċar, juħet ixxet l-attenzjoni fuq l-informazzjoni ewlenija biex ikun hemm aktar tarif dwar il-prodott. Umbagħad paragun bejn prodotti dan jista' jsir possibbli bejn qafas armonizzat ta' prodotti ta' investiment hekk kif ikun indikat fil-proposta It-tielet punt l-obbligu li wieħed jagħti l-informazzjoni ewlenija lil konsumatur qabel ma jinala u jintemm il-kontratt irrid ikun hemm ukoll reġim ta' sanzjonijiet jekk l-informazzjoni ma tingħatax u dawn l-obbligazzjonijiet ikunu nieqsa. Inħoss li numru ta' aspetti tal-proposta għandhom jittiebu u li jiddaħlu kol fil-rapport prezentat minajr ma innizlu b'mod dettaljat il-punti possibbli nixin niddefinixxi ftit minnhom biss. Mela, ma naħsibx li huwa xiraq li ndejqu l-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament. Il-informazzjoni tittinata mux biss mill-prodotti ta' prodotti e, e, ta' investiment imman kim mill-intermedjari dawn id-dokumenti bit-tarif ma rridux illimitaw ruhom għal għal prodotti partikolari manke dawk il-prodotti li ma jitħlux pakket kif ukoll għal prodotti li uh, ikunu marufa minn qabel. Barra minn hekk għandhom ukoll jirriflettu l-iskemi ta' pensjonijiet u ta' l-industrija. L-informazzjoni fuq ir-riski m'għandhomx limitaw ruħhom għall indikaturi li diġà qed jiġu applikati preżenti fuq il-prodotti ta' investimenti u anki f'dawk li huma ta' proprjetà. L-informazzjoni wkoll tit titinata l konsumaturi meta l-prodott qed jiġi propost min-naħa tal-intermedjarju, ġifri minkejja mill-konklużjoni tal-kuntratt. U għalhekk huwa xira u neċessarju li nqisu sistema fejn ikun possibbli nuru li din informazzjoni tat, inatat l-konsumatur li daw id-dokumenti ta' tarif anki nataw għal prodotti li mandonx forsi kun ta' dirett ma l-investiment li għamel il-konsumatur rridu u koll naqsu il- irridu naraw li l-informazzjoni it-tinata wkoll anke meta jkun hemm tranzazzjoni ta' komunikazzjoni b'distanza. Issa nixtieq nagħlaq il-lingwaġġ b'dan il-lingwaġġ ma stajniex inkopru l-aspetti kollha f'dan ir-rapport għalhekk amendi jridu jitresqu sabiex bekk wieħed jinkonsidra il-kontenuti li l-mezzi li qed jiġu użati biex jingħatinata din l-informazzjoni eh, twasal għal tisħiħ fi drittijiet tal-konsumaturi meta jiġu għal kooperazzjoni u anke għal idress Kif għattilkom daw il-punti ma daħlux minħabba eh, ma daħalnix il-kwistjoni tal-ADRs u l-ODRs għaliex ir-rapport fuq l-ADRs u l-ODRs għal-konsumaturi ikunu diskussi f'dan il komitati jiena nħoss dawn ir-riżultati li huma importanti Eh, u pakketta tal-amendi ser iwaslu kol messaġġi importanti l-ħarġu minn dan ir-rapport sabiex bekk naħdmu fl-imkien kemm ixedaw rapporters u rapporter biex nilħu ftejim u kompromess kemm jista' jkun tgħid din l-ewwel opportunità biex aħna niltaqgħu nid-dibattu u anki nisimgħu l-opinjonijiet tal-kollegi u anki informazzjoni u tarif minnaħa tal-esperti. Grazzi. Well, thank you very much. I should have drawn... Grazzi ħafna mesni eh, ġbit l-attenzjoni li dakin opinjoni ta' bots, niskuza ruħi. U rigward il-Kumitat Finanzjarju Monetarju, irġit kunem hemm xi negozjati magħhom li jiġi mill-President tal-Kumitat huwa rrifjuta iżda temm xi diskussjonijiet li għadhom għaddejjin. Is-sur Lejmen forsi jrid jiddeċiedi dwar dan. Tajjeb, mela nimxu aktar dim, nix jina għan nintroduċi l-espert l-għana sur BNO. Min nista' nidħol fid-dettalji kollha iżda nixtieq eh, nistiednu biex jippreżenta fisem il-bjek. U għandu ħafna esperjenza fl-organizzazzjoni Belġjana mill-importazzjoni ta' tagħhom ġifiri aħna qegħdin nistidnuh minn ġarna. Ħajitkellem għal xar minuti għal intervenzjoni tiegħek rigward il-dokumenti ta' informazzjoni nadilek il-kelma. Grazzi ħafna ta' din introduzzjoni tant interessanti. Jina kompli nitkellem bil-Franċiż rigward l abrivazzjonijiet Key Information Documents, KED, u PRIPS. Jiġifieri il-Retail Investment Products rigward l-ambitu Aħna qed nitkellmu fuq il-prips jew għal investimenti oħra u eh, prodotti oħrajn. Rigward l-inizjattiva tal-Kummissjoni din hija xi ħaġa li ilna nistennew għal ħafna żmien, jiġifieri aħna kuntenta ħafna qed naraw fuq il-mejda hawnhekk. Xi ħaġa li hija importanti huwa li kollna dokument qasir bil-każijiet għal konsumaturi. u nħarsu l istudji tal-ekonomija. Eh, dawn kollha kienu interessanti li nanizzawhom. Membru tal-Komissjoni għalu li l-KIDs kienu totalment essenzjali għal konsumaturi li jifmuhom. Rigward l-ambitu. Għalina, il-prodotti ta' investiment kollha għandhom ikollhom il-KID ġifiri tip ta' karta ta' identità li tirrispondi l-mistoqsijiet kollha skont l-artiklu 8 ta' dan ir-regolament per eżempju. Tweġibiet fuq kull prodott qabel ma tieħu deċiżjoni. Jiġifieri aħna nixtiequ din l-idea ta', ta KIDs li tiġi waħda ġeneralizzata. Meta niġu għall-informazzjoni li tiġi mill-kids, il-proposta il proposta tal komissjoni mandiġ bizziet informazzjoni rigward l-nefqa, eh, charges li darba tkun qed investi fil-prodott. Il-KID tiġi minn minn min, anka per eżempju il-pagament sħiħ liktar liktar eh, oli jekk il-konsumaturi ħajibbażaw l-ideja tagħhom fuq l-aktar eh, nefqa għolja, mela allura jinjoraw xi investimenti oħrajn illi forsi jkunu aħjar għalihom għaliex ikollhom dħul aktar jew ikorsi jkun mod ieħor ta' investiment u forsi jkun inqas mill-massimu. Ġifieri forsi li se jkun hemm intermedjarju li jista' jiżdied mal-KID u anka mill-emittur. U nitkellmu fuq in-nefqa vera jekk jkun hemm intermedjarju. Rigward il-natura fiskali tal-prodott, ta dawn il-prips il tal-pakket kif biex ngħidu hekk, huma kemm xejn differenti tista' jkollok bond strutturat, jista' jkun eh, prodott assigurazzjoni, eh, depożitu bankarju, Dawn kollha, dawn il-prodotti kollha għandhom huma taxxati differenti. Jekk tagħmel deċiżjoni minn ma taħseb fit-taxxa lura ħa tagħmel iż-żbalji min tista' tagħżel l-aħjar prodott għalik. Ġifieri, informazzjoni importanti i li jrid ikun hemm xi tip ta' idea fuq it-taxxa li titħallas ħafna ma jafux għax ma jkunux jafu fejn ħa jimbijaw il-prodotti tagħhom. Importanti li nħarsu anka, eh, anka mid-distributur, irdu ħarsu lejn it-taxxa u l-infiq u dak li huwa l-aħjar u li jkollna l-informazzjoni li tkun obbligatorja. Da kollu għandu jiġi inkluż. Għalfejn għanna ikonna ħafna dokumenti meta jista' jkollna dan kollu f'dokument wieħed tagħmel aktar diffiċli nużaw dan ir-regolament. Min-naħa tal-konsumatur, u għalhekk qegħdin hawnhekk, l-informazzjoni kollha għandha tiġi provduta f'dokument wieħed biex ikunu jistgħu jaraw eh, qablu e, e, investimenti differenti b'mod aħjar. Rigward ir-riski rigward il-fondi, il-fondi tal-investiment għanna skala minn wieħed sa seba jiddependi fuq ir-riskju li jiġi involut. Mhuwiex eh, mhix skala perfetta, iżda dejjem aħjar ikollna sistema aħjar. Fuq il-usets. Investimenti oħra eh, għandhom eh, riski differenti għaliex meta nitkellmu fuq il-usets, diversifikazzjoni ta' prodotti fil-waqt li hawnhekk jista' jkollna prodott assigurazzjoni. Xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-fiduċja li tidħol ma' prodott wieħed. Ir-riskju jista' jkun ola ħafna iktar. Meta pereżempju l-emittur ehm, ifalli hemm ħafna metodi differenti iżda l-mod ta' kif għandna ninformaw il-konsumatur għadu ma ġiex rifless sewwa. Dak li qed nitolbu aħna huwa li l-awtorità ta' supervizjoni fuq livell Ewropew eh, l-IBA per eżempju dan kollha għandhom jinaqdu biex jaħsbu dwar dan kollu għandhom ħarsu lejn il-possibilitajiet kollha ta' informazzjoni jagħmlu xi tip ta' tests biex jaraw li ma l-aħjar mod ta' kif għanna mmexxu l-affarijiet. Għal-ju se minna dan kollu, ġifiri għanna namlu l-istess, nużaw l-istess metodu għalix kien metodu tajjeb ħafna. Nishti għawnek nala billi nsemmi li id-dokumenti għandhom jinataw meta tsir tranzazzjoni nekke hekk hekk ma jgħid xejn illi l-KID għandu jingħata meta jsir meta l-informazzjoni mingħajr transazzjoni. Jekk ma jkunx hemm tranzizzjoni, ġifieri m'hemmx għalfejn tagħti informazzjoni, hekk qed jingħata hawnhekk. Rigward l-investimenti. Naħseb li hawnhekk hemm nuqqas kbira ta' informazzjoni hemm Eh, lakuna unek li għanna nimlew għalix il-bank għet jiprovdi per eżempju eh, għajnuna fuq il-telefon jew inkella jistaw jibbatu dokumenti eh, u anka ta' differenza jek ikun laqata witch in witch. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' dawn il-punti tant validi. Naħseb illi Sur Panzeri u kollu għagħan kluż dawn il-punti. Tajjeb. Mela l-kellim li miss u itolbu kom dokumentaw aktar tard huwa s-sur Karti. Huwa għandu ħafna esperjenza fl-industrija tal-assigurazzjoni. Jiġifieri dan introduċih u palissa huwa qiegħed Eh, u għal president tal-Intermedjari Federali Ewropej tal-Assigurazzjoni. Ġifir nadilu il-kelma. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President, Iva, jena ħanitkellem fil-qosor u bil-permess tijak nishtiq nintervjeni taħt eh, l-MID, sezzjoni tal-MID. Jien ħan kellem għal tlieta jew erba' minuti. Nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Styler u s-Sinjur Panzelli tal-preżentazzjoni hemm xi elementi li nista' nikkontribwixxi fihom. Għal dawk li forsi mhumiex familjari għal minn aħna, nixtieq ngħaddi xi kummenti speċifikament fuq il-prips. Mbagħad, forsi nkun nistgħu informazzjoni fuq iż-żewġ partijiet. L-ewwel ħaġa dawk li forsi mhumiex konxi aħna eh, nirrappreżentaw l-intermedjarji hemm 50 assoċjazzjoni membri u hemm iktar minn miljun intermedjarju, l-maġġoranza tagħhom huma intrapriżi żgħar. Huma huma f'kull parti ta' l-Unjoni huma l-aktar iktar interface um, immedjat għal konsumaturi. Jiġifieri il-konsumaturi jiġu affettwati mill-ewwel minn dawn il-proposti. Aħna wkoll kuntenti li parti f'suq kompetittiv immens għas-servizzi u hemm anka ħafna forum differenti ta' distribuzzjoni li anka qegħdin jikkompetu għal negozju għal-konsumaturi jridu nifmu id-dinamika ta' dan il-suq tant kompetittiv u rridu nifmu illi aħna għanna anka l-potenzjal li nfixklu din il-kompetizzjoni, mux dejjem favur imma ġiri anka kontra. It-tieni kumment li nixtieq ngħaddi i huwa li eh, l-assigurazzjoni għandhom ċertu dejat u ma jistgħux jintilfu waqt il-proċess hemm ħafna lok għal standard għal li sir li sir stand li jsiru standards iżda hemm ċertu affarijiet li ma jistgħux intilfu xorta waħda. Rigward il-prips li semmejna jiena naqbel ma' Sinjur Panzeri il-prips irridu jkunu xaħda tista tafda u jridu jkunu relevanti ovvjament importanti li jridu jiġu uh, standard jirtu kunem armonizzazzjoni tal-prodott u ovvjament l-informazzjoni kollha għandha tingħata qabel ma jingħata qabel ma jiġi firmat kuntratt. Aħna għandna xi problemi ma xi mill-perspettivi li qegħdin eh, ma msemmija. L-ewwel ħaġa aħna nemnu li jekk ħajkunem hemm intermedjarji li ħajkunu parti mill-produzzjoni mil se tkun ta' periklu. Hemm il-potenzjal ta' problemi legali. Aħna naħseb irridu nevitaw dan kollu. U minix ċert jekk dan kollu ġiex ikkonsidrat. Rigward il-lingwaġġ li jintuża u l-speċifità tal-kumpanija tal-assigurazzjoni jrid jiġi jibqa' importanti biex ikun hemm qafas ta' standard. Jiena l-ħaqt l-erba' minuti l-erba' minuti li kelli ehm, użajthom kollha issa nispera li tħallini nuża sitt minuti li kien fadalli, grazzi. Iva, nisimgħu aktar tard minn għandek aħna nkun hawnhekk sal nofsija. Dak li se nagħmel issa allura huwa li niftaħ diskussjoni. Iżda kif qed naraw mid-dokumenti ta' informazzjoni, jekk forsi hemm xi esperti oħrajn li jixtiequ jitkellmu. Nixtieq nara jekk hemm xi rispons min-naħa tal-membri jixtiequ jikkontribwixxu. Is-sur eh, Hatsi Mekaki għal darboħra fisem is-sur Buzoj huwa qed jaħdem bħala shadow rapporter. Is-sur Buzoj jaqbel li jkun hemm approċċ uniformi għal dokumenti l-aktar importanti għal investimenti fl-Unjoni Ewropea. Is-sur u huwa jaqbel ukoll mal garanzija tal-approċ uniformi. Artiklu 6 huwa importanti ħafna huwa vitali li l-investituri jifmu l-informazzjoni kollha li ġiġi provduta. Id-dokument għandu jkun ċar u ma jfixkilx il dak li jkun. Is-sur Bożoj ukoll jaqbel mar-rapporter mal-fatt illi ma jkunx hemm informazzjoni ta' promozzjoni u għandha tkun separata minn kull tip ta' suq ieħor il-lingwaġġ jrid ikun eh, irranġat xi ftit għaliex hemm diskrepanza bejn paragrafu 2 u paragrafu 2a li ġi inktodot minn Mr. Bozoj. Sur Bozoj għandu eh, xi riservi għall-artiklu 10 fejn qed ngħidu eh, il-prodott li jinbih fl-Unjoni Ewropea. Xi prodotti jistgħu jinxtraw fuq l-internet jekk um, per eżempju ħan ixtru uh, eh, prodott mill-Belġju huwa jistenna li ħajkun hemm l-informazzjoni motija anka bil-Franċiż. Dan jista' jkun tkun ta' problema peress li hemm ħafna bankijiet li jaħdmu fuq l-internet. Dan jista' jwassal għal problemi avolja l-intenzjoni tkun waħda tajba. Rigward il-kontenut tal-KIDs Importanti li nħarsu lejn id-dispożizzjonijiet tal-artiklu 8 ir-riski huma indirizzati f'aktar minn sezzjoni waħda u nistgħu niċċaraw aktar it-test. Rigward l-infi dawn da il-problemi jridu jkunu indikati b'mod li jistaw jinftemu mill-investitur. Jekk hemm xi fondi għall-investiment, nistgħu naraw li il-klient ħajkollu xi problema X'in huma dawn l-affarijiet li qegħdin jiġu msemmija u jekk humiex jistgħu jiġu applikati għal każ tagħhom. Investitur jista' jkun eh, ikollu idea ta' reġim fiskali fuq il-prodott fil-pajjiż fejn qed jiġi eh, immarketjat. Irrid ikun hemm il-rikjesti tal-informazzjoni aktar ċari. Importanti ħafna wkoll niġbdu l-attenzjoni li dak li sar aktar kmin fil-passat fil mhux garanzija tal-futur. Anka rridu narnatu xi jekk ikun hemm xi problemi, xi ħsarat illi illi jkollhom il-klijent. Jekk ikun hemm xi xi telf min-naħa tal-kids, ir-rapporter jixtieq li jneħħi din il, dan il, din is-sentenza f'artiklu 9. Anke jekk ma jkollux xaqsam mal-kwalità tal-kid. Klient se jkollu problema għal riski legali. Naħseb li dan huwa punt li jista' jkun tajjeb. Is-sur Hansi, grazzi ħafna. Refsa ħafna jena għeda fisem Signora Pitikana. Signora Pitikana tixtieq tirringrazzja l-rapporter tal-opinjoni tiegħu u ta' xogħol illi diġà għamel. Il-proposta leġislattiva li nżidu trasparenza u li unimprovdu investituri aktar informazzjoni se jwassal eh, għal u um, um, għamil huwa biħġarna. Dan huwa importanti ħafna li kunem aktar protezzjoni tal-konsumatur fi servizzi finanzjarji. Qed nitkellmu anka fuq l-IMD u tal-USITS għanna aktar qafas koerenti li jikkontribwixxi li ehm, jgħin l-suq ewlieni. Tajjeb illi nimxu b'mod ta' regolazzjoni għaliex tkun qed eh, ikun hemm implementazzjoni konsistenti għal leġiżlazzjoni. Is-Sinjura ehm, Sinjura Patikajnen temmen li nistgħu ehm, intejbu il-proposta li ħarġet mill-Kummissjoni. Waħda mill-elementi ewlenin tar reprezentazzjoni tar-riskju għal PRIPS għadhom, e, sinjura, patikajnen għadha tittiġi konvinċuta rigward dan rigward element. Għaliex hemm il-bażi ta' riskju li mhux dejjem ħajkun l-aħjar soluzzjoni u jista' jkun li joħloq xi konfużjoni. Rajna evidenza li il-performance tal-investimenti mhux dejjem tkun utli għal mod ta' kif il-fond jista' jista' imur il-qoddim. Meta nħarsu lejn ir-riski assoċjati ma' prodott, dawn jistgħu ivarjaw minn prodott għal ieħor u din eh, differenza b'xi mod tittiġi eh, imsemmija u kol. Nistaw anka ninkludu xi ta' prestazzjoni li toħroġ minn naħa tar-rapporter. Is-sinjura biti kajnet emmen illi xorta waħda għanna ninkludu aktar sibiet tip ta' proposta. Importanti li nħarsu lejn ir-riskju Eh, mhijiex xi ħaġa ħażina fiha nifisha. Dejjem jista' jkun li l-investiment ikun wieħed tajjeb. Iżda xorta waħda hija kruċjali il-persuna li qed tieħu riskju tista' tifhem eh, ir-riskju kollu illi qiegħda qed jittieħed. Il-bejħ tal-prodotti għal klient sar anka fil-passat. Hemm komplessità u trasparenzja tal-prodett. Jekk il-klient jixtieq li hu riskju akbar, għandhom jingħataw il-permess li jagħmlu dan. Iżda importanti li jifmu ir-riskju li illi qegħdin jieħdu. Sinjura Petikajnen u kol tixtiq tajt titkellem fuq il-kwistjoni tar riski li jiġu mill-istruttura tal-font. Il-klient jista' jkun li ma jaqla xejn. Il-font ġili tmur għar mirata tal-inflazzjoni, dan kollu għandu bżon ikun ċar fil-kiet li jenata. Xinu ma riski, xinu ma xinu ma xinu l-infiq li toħroġ li joħroġ mal-profit li l-fond jista' jagħmel. Din it-tip ta' informazzjoni f'ħafna mill-każijiet misa tkun disponibbli għal konsumatur. Dawn kollha għandhom ikunu parti mill-kit li għandhom xaqsmu li l-intermedjari għandhom jagħtu hemm ċertu eżitazzjoni wkoll għal tip ta' leġiżlazzjoni li tkopri mhux biss dan il-prodott dawn il-prodotti manka prodotti oħrajn għall-investimenti. Per eżempju, il-ġemma u li varjaw mill-prodotti ta' pakketti. it-kabbir nistaw inkomplu Eh, inżiduh meta nitkellmu fuq din il-leġislazzjoni. Is-Sinjura Petikajnen ukoll edha tħares lejn dan il-kit pala dokument waħdu u għanda xi tħassib dwaru. Forsi tista' tkun impossibbli li nħarsu lejn id-dettalji li lin mill-informazzjoni li nata fil-kit. Hemm anka tħassib fuq eh, it-testijiet li jistaw jisiru fuq il-fondijiet skont l-investituri. Il-fat li għanna dokument wahdu hemm lok li jkun hemm varjazzjoni kbira u fondi oħrajn minn taħt. Is-Sinjura Petikana ħadd indirizza dawn il-punti u anka oħrajn u anka tagħmel xi emendi u tixtieq tkompli id-diskussjoni mar rapporter u kollegi oħra aktar tard. Grazzi ħafna. Ħafna sinjura. Issa is-Sur Tarabella. Punta kjarifika xtaqt insaqsikom xini differenza bej dak li għedin niddiskutu bħalissa fil-kid u dak li kien deċiż fid-direttiva prospect, prospektus tal-kid li qed jintuża bħalissa. Għandkom xi feedback fuq dan il-kied li qed jintuża bħalissa qed jaħdem għaliex mid-diskussjoni tissa ftakart fi diskussjonijiet eh, eh, li diġa kellna u forsi li forsi qegħdin nidduplikaw dak illi diġa għamilna u qed jaħdem. Punta kjarifika biss, jien ukoll kelli mistoqsija simili jgħid il-President u naħseb li kun tajb nġibu l-perspettiva tal-esperti fuq din il-ħaġa. Għalix rajna zida fl u sinjura Petikajnen għalet dan u koll u nishtuqu il-punto di vista tal-esperti. Mela, issa l ħar kelli Mr. Tarabella. Grazzi, President. L-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nappoġġa l-approċċ tar-rapporter għaliex huwa tajjeb li tisma' l-esperti. F'dawn l-aħħar snin il-banek akustaw pożizzjoni fej il-beħ ta' prodotti kien ikun għad-domanda tal-klijenti. Imissa, jisu għanna approċ eh, illi ġej minnaħa tal-banek jew intermedjarji biex ikonna beħ preferenzjali illi fi żmien qasir jistgħu waslu għal kummissjoni aktar olja lill-organizzazzjoni, jiġifieri tajb li niċċaraw l-informazzjoni li hemm. F'dan il-Parlament nafu li mhux bizzejet meta jkollok bizzejet informazzjoni. Iġifiri, xi kultant nafu li jkun hemm informazzjoni esempio fuq l-internet u mbagħad inti trid timmarka kaxxa eh, biex tajt li inti taċċetta dak li jemmemmek. hemmhekk. konna ikollna informazzjoni partikolari li tista' tkopri l-obbligazzjonijiet u tikkonkludi koll id-dil. Jiena naħseb illi hawnhekk għedin nħarżu li aktar trasparenza din hija xi ħaġa fondamentali almenu it-trasparenza għal-konsumaturi. Tkellimna dwar ir-ritorn mill-investiment. Ma tistax taraħ bħala reklama l-prodott. Jekk tħares lejn eh, il-passat u tara li l-affarijiet kienu sejrin tajjeb u tibbaża fuq dik, tinduna li hemm bżonn informazzjoni u din għandha tkun emmek u tkopri ċertu aspetti. Kont qed nikkompara mal-ittiketjar tal-likel kemm fih proteina, kemm fih melħ, per eżempju. Dawn huma l-affarijiet li nixtiequ naraw għaliex ikun utli għaċ-ċittadini li jixtiequ jinvesti, jinvestu f'dan il-qasam. U dan għandu jkopru l-prodotti kollha li hemm fis-suq. Għaw xaħt juħar li jishtiq jitkellem, jekk le, naħseb li mura s-sur Benner s-sur Karti biex jikkommentaw. Pero għaw xie esperti maħna u koll jek jishtiq jikkommentaw, aħna nil-qawom. Mela, eja nibdew blow il kelima tagħna u mbagħad nkun nista' ndaħalkom fid-diskussjoni f'ċertu ordni. Kellimni miss, grazzi ħafna President. Jina ħad gost nisma l-kommenti. Għalix juru tħassib ġenwin fil-konsumatur. Rigward l-estensjoni ta' l-ambitu tal-applikazzjoni di mhix ħaġa faċli veru. Maħniex qegħdin insaqsu għal prodott kid identiku għal prodotti kollha. l-autoritajiet supervisorji Ewropej jistaw jagħmlu mbagħad id-dettalji meħtieġa dipendenti fuq it-tip ta' investimenti li nkunu qegħdin nitkellmu fuqhom mhux se jkunu l-istess għall-isma tal-kumpaniji pereżempju jew għal xi investimenti ieħor. Rigward il-direttiva ta' prospectus, il-prospektus konċis. Ħafna drabi ma jkunx hemm ċans li dokument jinqara għaliex huwa ħafna iktar twil minn KID. Anki jekk ma jkunx il-prospektiv sħiħ. Ħafna drabi dan ukoll ma jkunx fil-lingwa tal-investituri. Iżda, il-KID naħseb huwa risposta tajba biex aħna nixbdu l-attenzjoni tal-konsumatur u tal-investituri fuq dawk il-kwistjonijiet illi jikkonċernawu. Grazzi. Nistan insaqsikom biex tikkommentaw fuq il-kwistjonijiet ta' ambitu taqblu magħhom iġifiri l-istrutturi tal-informazzjoni relatati mal-prodotti dawn kif għandhom ikunu. Jekk fimtek tajjeb, aħna saqsejna għal eh, estensjoni tal-ambitu. L-investimenti qed ifissru illi inti qed tinvesti jew biex imbagħad tixtri prodotti aktar tard, pereżempju meta inti tirtira. Jiġifieri, dan li qed nippruvaw nagħmlu, irridu l-informazzjoni it-tajba u rridu informazzjoni li tkun dipendenti wkoll fuq il- pensjonijiet għaliex inti tkun taf eżatti xandek, ma tridx tesponi ruħek għal riski. Hemm bżonn informazzjoni ċara ħafna dwar il-pensjoni tijak fċertu pajizi hemm assikurazzjoni u m'għandek xasla za fċertu pajizi wieħed jista' jkollu ħafna għażliet U allura irrid ikollok kid għal daw il-prodotti wkoll. Bħala prinċipju naħseb li l-ambitu għandu jkun wisa kemm jista' jkun l-idea tal-prips hija illi il-prodotti kollha għandhom jiġu inklużi. Rigward il-pensjonijiet, din hija mistoqsija diffiċli u hemm speċifikazzjonijiet dwarhom illi jagħmluha jagħmluhom komplessi ħafna. Imma l-prinċipji tal-kid jistgħu jiġu estiżi fil-pensjonijiet biex ikun hemm ċertu speċifiċtajiet. Forsi għandu jkun hemm kjarifika rigward l-ambitu tal-prips, ċertu kontratti ta' insurance tal-ħajja u ma' forma ta' garanzija Unbat ikun hemm return fiss ukoll fuq uh, ammonti varji. Allura tista' torgumenta li l-prodotti ta' savings kollha għandhom jiġu f'dan l-ambitu u dan imbagħad se jestendi l-iskop. Dejjem huwa diffiċli fejn tista' taqta' linja, però jiena naħseb illi dan huwa suġġett diffiċli ħafna u minn barra li niċċaraw l-affarijiet għal dawk il-prodotti ta' insurance li għandhom garanzija, nistaw najdu illi dan probabli tajjeb kifinu. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Grazzi, President. Nishtiq nibda billi najt li aħna napoġaw b'mod sħiħ l-introduzzjoni li jkollna dokument ċar u sempliċi li bih il-konsumatur jistaw iqablu u jifmu ma daw il-prodotti ta' investiment. Però rridu nibqgħu kawti rigward l-ambitu. Għaliex hemm konflitt bejn li nwessaw l-ambitu. U dokument standard standardizzat. Aktar ma jkollok prodotti li huma simili, aktar ikun ta' faċli li tagħmel standard. Jekk se twessa l-ambitu ħafna, se tinduna li inti mhux se toqgħod qabel eh, l-affarijiet, pereżempju tuffiħ ma tuffiħ, imma tuffiħ ma frottiħor ukoll. U allura din se tkun sfida akbar mbagħad biex toħloq standardizzazzjoni. U dan wassalna għal-mistoqsija li sinjura Styler Ajmed, ġifiri, x'nistgħu nitalmu mill-USITS l-usits huma prodotti omogeni definiti tajab ħafna, jimminix espert fil-usits, pero naf illi kienem sfidi sinifikanti biex niproduċu dokument met inti kont qed tikkompera prodotti li kienu definiti sew. Iġifri hawnhekk ta' min inkunu kawti meta nitkellmu fuq l-ambitu, mod aktar ġenerali fuq il-prips jina naħseb li hemm ukoll sfidi dwar kif inti tista' tibbilanċja l-idea li tagħti l-konsumaturi dokument konċis u sempliċi biżejjed illi jista' jinftiehem il-konsumatur meta jkun qed jixxi l-prodott. Jekk da mhux possibbli li tagħmlu f'dokument wieħed, allura inti tittamel mezzi oħra biex il-konsumatur jieħu l-informazzjoni li hemm bżonn. Dan għandu x'jaqsam ukoll ma' prodotti li għandhom diversi għażliet għaliex jekk għandek prodotti mijiet ta' għażlat, allura se jkun diffiċli li kollok dokument standard wieħed. Hemm ukoll sfida rigward il-personalizzazzjoni għaliex f'ċertu prodotti bħal dawk tal-assikurazzjoni se jkun hemm ukoll il-nefqiet u il-multi. U allura mekk hemm sfida ukoll li jkollna dokument standard waħdini li jindirizza daw l-ispeċifitajiet. Grazzi ħafna. Jiena nerġan nirrepeti, forsi sorpriżi, imma nixtieq nerġan nirrepeti uħud mill-riflessjonijiet li għamel is-sur Oxley. Met inti tħares mill-perspettiva ta' assikurazzjoni u tara din il-proposta tal-kid, inti tara illi il-mod ta' kif edha bozzata bħalissa fil-fat mhux se tkopri l-speċifitajiet li hemm fl-assigurazzjoni. Imma tapplika biss għal font issa jekk din hija l-għażla, allura għandna nagħmluha, però jekk inti trid tkopri l-prodotti tal assigurazzjonijiet allura rridu nirriflettu l-ispeċifitajiet li jidħol fil-qasam. X'inhu ma dawn l-ispeċifitajiet? Il-benefiċċji tal-assikurazzjoni, per eżempju, meta għandek prodotta assikurazzjoni għandek ukoll element ta' riskju. Issa kif huma l-affarijiet dan ma tistax turih. L-istess għal garanziji m'hemmx possibilità illi hemm garanzija u li din il-garanzija fil-fatt hija msaħħa bil-kapital. Din hija informazzjoni rilevanti li forsi wieħed jista' inkludi. Jiġifieri aktar ma twessa l-ambitu aktar se jkun hemm sfidi biex nassiguraw li jkun hemm eh, comparison li wieħed ikun jista' jagħmel. Irridu nkunu kawti ħafna u rridu nħarsu lejn dawk il-prodotti li għandhom ukoll ċertu riskju ta' min wieħed għawnek. hawnhekk. Jekk tippermettili, nixtieq ngħid ftit klim dwar l-informazzjoni u il-prips sensom fil-qasir ħafna mill-perspettiva tagħna jiena naħseb li lan għandu jkun li nġibu informazzjoni aħjar aktar milli aktar informazzjoni. Bħalissa per eżempju broker ibieħ assikurazzjoni eh, b'distanza irrit iwassal għal 49. Two proposals, this number would Requisit qabel isir kontratt. Dan se jwassal biex aħna jkonna u kol sebajn minn daw it-tipi ta' kontratti. Nishtiqek tikkonsidra dak li tqal minn ċentru membri, ċertu membru, jekk iridu li l-konsumatur ikun jista' jqabbel b'mod effettiv kif għal l-istudju tal-Kommissjoni, aħna rridu niffukaw u rridu nassiguraw li l-konsumaturi kolom l-informazzjoni prinċipali. Nafu li l-konsumaturi eh, l-aktar li interessom huwa il-prezz, iżda importanti li il-konsumaturi jinataw l-informazzjoni prinċipali dak kien kumment ġenerali li jiena xtaqt, namel. Grazzi, grazzi lilkom il-koll għaliex naħseb li jissa jina nixtieq ngħaddi għat taqsima li jmiss, pero xtaqt insassi s sur Panzeri jekk irid jagħmel jistqarija ta' konklużjoni u jikkonferma forsi l-iskeda għad diskussjoni li jmiss. Imbagħad wara li s sinjura xtajle biex titkellem dwar l-opinjoni tagħha, però qabel sur Panzeri. Molto brevemente. Iva fil-qosor għaliex il-sostanza ta' diskussjoni kif taraw kena din diskussjoni ma' daw l-erba esperti qed inħoss ħaġa li hawnhekk l-esperti jablu mal-kamp ta' applikazzjoni u anki il-parti ta' fuq la tal-assigurazzjoni donna ma tantx jaqblu daqshekk minna, almenu dan hu r l li ħarġ diskussjoni xinajdilkom li Ma jidirx li hemm kontradizzjonijiet mad drattiva tal-prospetti, għalhekk aħna inħoss li ma memx inqas taqbil sal dak li għandu xie samal kam ta' applikazzjoni. Aħna rridu nifmu bisħiħ xinu lan ġenerali li aħna nixtiequ nilħu u naħseb lan u li nibnu trib ta' proposta ċara u tajba biex il-konsumatur ehm, jersaq lejn daw il-prodotti ta' investiment, issa rigward il-prodotti ta' investimenti diretti u indiretti. U jiena ma naħsibx li huwa diffiċli insibu mod kif nistgħu mhux il-qudiem li tista' twassal dokumenti ta' arfin u anke meta niġu għal prodotti eh, eh, similari, karatteristiċi simili u anke li għandhom rekwiziti partikolari sabiex bekk il-konsumatur ikun jista' jażel għalhekk ma nara fejnhom il-problemi jekk aħna nersqu lejn dan is-suġġett breqqa li ma bħala. Fl-aħħar mill-aħħar fuq il-kwistjoni lingwistika jiena naqbel ma'kom rridu nsibu l-aħjar mod biex għal prodotti li jiġu mixtrija online irridu nevitaw um, ehm, diffikultaj tal-aċċess ta' informazzjoni. Lura irridu naraw eżattament x'ma l-ispejjeż tal-prodott li qed jiġi mibjuh lill-konsumatur. Ħaġa oħra, irridu nsibu wkoll mod kif nistgħu nimxu l qudiem mod serju però. Jien ħoss li l-intermedjari għandhom għan li jridu u b'responsabilità li fil proċess ta' informazzjoni dawn mhumiex eh, estrani, barranin imma anzi huma interni prattikament, speċjalment meta niġu għal prodotti indiretti għal konsumatura li xwieħed irid jaraf li l-konsumatur biex jagħmel aħjar għażla. Jiena nixtieq nirringrazzja mhux biss l-esperti imma anki ir-rapporters, ix-shadow rapporters għal din id-diskussjoni. Aħna hawnhekk għadna fil-bidu tad-diskussjoni ta' nkun nistgħu naħdmu flimkien u noħolqu prodott ċar għal konsumatur. Grazzi. Also, thank you very much. Well... Grazie ħafna. L-iskeda i li jissa għanna la bozz id-data ta' skadenza se tkun 28 ta' jannar fil-21 ta' frar un-bat nagħmlu l-konsiderazzjoni tal-emendi u mbagħad l-adozzjoni fl-24 ta' Marzu għalix il-Libe Committee se jaħdem fi 26 ta' marzu ġifiri. Ma tanċanna ħin, pero kena naħdmu b'din l-iskeda u ikun tajjeb li kolna l-input tal-esperti u tajjeb li irna xena namluħ issa, mela eja nimxu għad-diskussjoni dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni. Signora Tyler hija il-rapporter għanna il-rapport ta' tijak tiegħek ukoll. Mbagħad biex tieħdu nota u dawk li qed jarawna wkoll fuq l-internet ngħidilkom li l-ewwel se nitkellmu mis-sur Oxley li huwa responsabbli għal direttiva tal-mizzjoni fl-assikurazzjoni fir-Renju Unit huwa speċjalista wkoll f'dan il-qasam u mbagħad is-Sinjura Kule li hija Direttur Ġenerali tal-Insurance Europe li hija il-Federazzjoni tal-Insurance Ewropea u li kienet involuta b'mod estensiv eh, fl-oqsma tal-servizzi finanzjarji fi Brussell. Ġifiri tajjeb li nieħdu l-esperjenzi minn daw l-esperti. Issa, senħalli fidejkom biex titkellmu mbagħad is-Sur Karti u Serbjana ikun jistaw jamlu eh, xi kummenti oħra ta' appoġġ. Għandna tliet kwarti biex nagħmlu din il-ħaġa, jiġifieri għandna bizzejet ħin. Pero nitlob lill-esperti biex jizomu l-kommenti tagħhom għal madwar 10 minuti. Se nibda imma bis-Sinjura Tajla ħalli tiftaħ id-diskussjoni u tippreżenta l-opinjoni appoċ tagħha. Grazzi, President, grazzi illi ċarajt li il-kelima kollom eh, ħin biex jitkellmu nixtieq nibda bil-ingrazzja l-Kommissjoni għaliex dan ir-rikast huwa bidu tajjeb l-IMD wieħed kisbet ħafna affarijiet f'dan il-qasam iżda l-kriżi finanzjarja u rrit li hemm bżonn aktar protezzjoni tal-konsumatur ħalli jkollna aktar informazzjoni lejn il-konsumatur u prassi aħjar. Il-kompetenza għada qed tiġi diskussa kif għadna kif iddiskutejna u nispeċa nispera li se nifukaw fuq il-protezzjoni tal-konsumatur fil-komitati it-nejn li huma. Il-punt prinċipali tiegħi biex nżomm fil-qassir huma dawn. L-ambitu ta' direttiva ġi estiż il il-prezzijiet ikunu jistgħu jiġu mqabla Umbat irridu niddefinixxu wkoll din l-attività ħalli ma jkunx hemm loopholes fiha. Rigward il-ħin u l-bundling kien hemm xi konfużjoni fuq id-definizzjoni tal-kummissjonijiet. Jiena iċċarajt id-definizzjoni ta' ħin hemmhekk ħalli il-prodotti illi rridu l-konsumaturi hemmhekk jiġu indirizzati. Għamilna u kol xol fuq it-thresholds u għedna li dawn mandomx ikunu limitati. Is-sur Tarabelli u kol id-diskuta dan is-suġġett disclosure se tkun emmek u mux tiġi mitluba mill-konsumatur. Taħt artiklu 14 fuq l-ambitu ġeografiku provajna najdu li l-intermedjari reġistrati fl-Unjoni Ewropea jistaw jgħatmu kol ma dawk li mhumiex reġistrati fl-Unjoni Ewropea, però rridu konna ċarezza legali Issa rigward ir-redress, irritu ikun hemm konsistenza u l-atti delegati ta' min najdu li hemm ħafna minnhom fil-proposta tal-Komissjoni din hija direttiva ta' armonizzazzjoni u għanna nevitaw ħaġa bħal dijek ikun hemm ħafna atti delegati se jkun hemm inċertezza legali. Jiena nixtieq illi nirċivi emendi mill-kollegi u naħdem ma' shadows fil-komitat ekon ħalli konna direttiva finali illi tkun ta' beneficju għal konsumaturi fil-qasam tal-assikurazzjoni. Grazzi ħafna ta' din l-introduzzjoni u ta' xogħol li għamilt fuq ir-rapport u allura issa jiena se ngħaddi il-kelma l-sur Oxley ħalli jibda id-diskussjoni minnaħat tal-esperti tagħna. Grazzi, President, grazzi l kumitat tal-li tana din l-opportunità biex aħna nitkellmu dwar il-proposta tal-Kummissjoni fuq l-IMD 2. aħna napoġġjaw din ir-rivista tal-IMD 2 mod partikolari għaliex din testendi id-direttiva u tejjeb il-livelli ta' protezzjoni tal-konsumatur. Aħna kontenti li l-undertakings tal-assikurazzjoni edin inklużi għaliex dan huwa ta' beneficju għal prodotti tal-insurance. Naħsbu illi ta' min ukoll inżidu livelli aktar għolja ta' protezzjoni lill prodotti ta' investiment. Hemm ukoll titib fuq il-kontroll regolatorju. Hemm ħafna informazzjoni fuq x'għandhom jagħmlu l-kumpaniji meta jkunu qed jagħmlu attivitajiet transkonfinali. Però ta' min nikkonċentra fuq ċertu oqsma u se nibda billi nitkellem dwar id-disclosure u l-konflitti ta' interess għaliex din se tkun qasam ta' interess żgur. Pala prinċipju aħna nilqaw il-proposta tal-Kummissjoni biex ikun hemm informazzjoni ċara għal konsumaturi fejn jinbijaw dawn il-prodotti dan għandi inkludi is-servizzi li l-assigurazzjoni edha toffri il-konsumaturi li tkun jaff ma' min qed jiddilja u jara eżatt x'qiegħed jixtri. Irid ikun ċertu kol jekk il-persuna li qed jitkellem magħha u x'qed itihom pariri. U jekk qed itihom pariri x'tib ta' pariri qed itihom. Aħna wkoll nixtiequ nilqgħu għal konflitti ta' interess illi jista' jkun hemm f'businesses li jsel li ibijaw assikurazzjonijiet. Nafu li daw il-konflitti qegħdin hemmhekk u il-mod ta' kif eh, il-kumpaniji jiġu mħalsa u kif l-individwi li jaħdmu għal-jom jiġu imħalsa jista' joħloq problemi għal-konsumatur. Dan jista' joħloq kultura ta' beħ ħażin. Hemmhekk hemm xi ħaġa li rridu insolvuha u ma naħsbux il-Kummissjoni tal-proposta tal-Kummissjoni hija l-aħjar mod ta' kif wieħed nistgħu nimxu. L-intermedjarji għandhom jagħtu informazzjoni dwar remunerazzjonijiet li jagħtu l-konsumaturi U kemm dawk tal-assikurazzjoni kif ukoll il-Kommissjoni għandhom jagħtu informazzjoni fuq il-pagi tal-impjegati tagħhom. L-idea li qed nagħtu aktar informazzjoni lil konsumatur dwar il-pagi tider idea tajba iżda taħt mudell razzjonali tal-konsumatur jekk inti tagħti aktar informazzjoni lil konsumatur huma jkunu jistgħu jidentifikaw aħjar il-konflitti li jeżistu fl-intermedjarju jew inkella fil-kumpanija tal-assikurazzjoni. Bekk il-konsumatur ikun jista iqabbel il-prodotti li hemm u jisib dak l-aktar adattat għalih. Dan għandu jpoġġi pressjoni kompetittiva fuq il-kumpaniji u jbiddel il-mod ta' kif jaħdmu. Is-suċess ta' dan it-tip ta' approċċi dependi fuq is-suq, fuq il-konsumatur, fuq il-prodott u anki fuq l-abilità tal-konsumatur biex e, jiffunzjona f'tip ta' suq bħal dan. Għal dawk il-konsumaturi tal-assikurazzjoni mhux dejjem il-każ ikun hekk. il-konsumatur irrit jifem sew il- l-informazzjoni li qed jingħata fuq il-pagi, un mbagħad iridu e, e, bidlu l motta kif jaġixxu biex ikonna riżultati aħjar. L-esperjenza tagħna hi illi l-konsumaturi mhux dejjem jaqraw l-informazzjoni ta' disclosure u meta jaqrawha mhux dejjem jifmuha, speċjalment meta ikun hemm xi inċettiva e, għal kumpaniji li għamlu aktar diffiċli. Issa, jekk jifmu għambat, mux dejjem eh, ikollhom approċ proattiv u jkomplu jqablu l-prodotti. ċertu, konsumaturi jistaw jaraw ikunu l-istess ħafna drabi imorru għal dik li għandha l-inqas commission fuqa. B'mod fundamentali il-disclosure ta' pagi mhux dejjem tindirizza l-konflitti li xi kultant ikunu qed joħolqu l-problemi. Xi kultant tista' turija il konsumatur iżda ma teliminax il-problema. Jiġifieri l-kumpaniji għandhom ikunu aktar effettivi ħalli bekk huma ineħħu l-konflitti ta' interess li jistgħu jaffetwaw bħażin il-konsumaturi tagħhom. Importanti li identifikaw daw il-konflitti u jaraw kif jistgħu jsolvuhom dan huwa l-approċċ li hemm fil-mefit. Ma naħsbux li l-konsumaturi mandom xinataw l-informazzjoni dwar il-pagi. Jekk huma e, jistaqsu għalija din għandha tingħata, però din għandha tiġi appoġġjata minn proċetti e, eh, proċessi robusti ta' ġestjoni tal-proġett. Fl-aħħar erba' minuti kifet qabel aħna favur li kunem standards ta' aħjar għal prodotti ta' investiment, pero irridu il-kost konsistenza. Irridu approċ konsistenti għal dawk il-kumpaniji li qegħdin fl-IMD u l-MIFID. Il-konsumaturi għandhom bżonn livell ċar ta' protezzjoni kemm jekk qegħdin jixtru xi tip ta' investiment jew inkella xi investiment li jinkludi element ta' assikurazzjoni L-importanti li l-protezzjoni tal-konsumatur tkun waħda konsistenti. Punt fuq l-ambitu aħna favur li dan jitwessa għal aktar kumpaniji li jbijaw eh, l-assikurazzjonijiet, pero għanna xi tħassib dwar l-estensjoni tal-ambitu eh, meta jitħlu eh, il-funds, per eżempju. Meta jkun hemm claims l-assikurazzjoni għanda tuħ responsabilta fisam il-kumpanija dini dan huwa qasam li huwa regolat u ċerti li jekk inwessaw l-ambitu hawnhekk aħna mħasbin illi forsi l-protezzjoni tal-konsumatur hawnhekk ma tiġix imħarsa. Aħna favur il-intejbu l-standards professjonali Iżda kif qalet is-Sinjura Styler, aħna mħazbin li hemm wis atti delegati fl-IMD u nixtiequ li jkun hemm test konsistenti u mhux test inkonsistenti permezz ta' atti delegati. Aħna u koll ħazbin illi l ta' bħalissa mhuwiex l-aħjar wieħed li jista' jkollna u mhuwiex koerenti mal-mifit u l-approċ tagħha dwar il-cross-selling. Rigward il-ADR u l-out of court redress, aħna kontenti li qegħdin naraw kundizzjonijiet fl-istati membri u naħsbu li l-ADR hija tajba għal konsumaturi. Il-kondizjonijiet iżda f'dan il-qasam jisom edin ħassru il-protezzjoni tal-konsumaturi. Speċjalment meta qegħdin ngħidu li l-ADR m'għandhomx ikollhom deċiżjonijiet vinkolanti fuq il-kumpaniji. Grazzi. Thank you very much indeed. Grazie tassew. Għajjem punti interessanti ħafna. U rridu naqblu daqsxejn fuq il-pakket ġeneriku tal-ADRs u anke rridu naw li kunem konsistenza f'dan kollu. Is-Sinjura Kula, kjoġbok. Grazzi ta' sew sur President, grazzi u kollu rapporter ta' li tal-li stiden l-Insurance Europe. Aħna Iva, favur li ntejbu il-protezzjoni tal-konsumatur għal eh, prodotti kolla ta' sigurazzjoni li l-konsumaturi tagħna aħna narfu li għanna intejbu il-livelli ta' informazzjoni li natu Madana kollu ħna nemnu l mizuri kollha li bħalissa qed jiġu introdotti permezz tal-IMD u PRIPS għandhom u ikollhom benefiċ li jistaw naraw il-benefiċi tagħhom fl-aħħar mill-aħħar għall-konsumaturi. Jiena wkoll nixtieq nitkellem dwar tlet għanijiet tagħna u inħossu li jekk nilqu dawn l-anijiet wisa jkun fl-interess mhux biss tal-industrija tas-sigurazzjoni ma anki fl-interess tal-konsumaturi. L-ewwel kwistjoni li jiena nixtieq inqajjem għandha x'taqsam ma l-importanza li nżommu id diversifita tal-kanali eh, ta' distribuzzjoni fl-Ewropa. Bla dubju, meta ħna nħarsu lejn l-Ewropa, naraw diversità wiesa ta' distribuzzjoni, għandna kumpanin ta' assigurazzjoni li qasmu l-prodotti tagħhom mod dirett permezz tal-internet jew ankella permezz ta' impjegati diretti, għandna ukoll network wiesa f'ħafna pajjiżi distributuri ta' distribuzzjoni ta' daw il-prodotti madwar l-Europa għanna agenti part-time, agenti full-time, fl-impjek li eh, huma eh, jitħadmu u dawn il-kanali jiwaslu għal diversifikazzjoni anki ta' għażla anki għal prodotti li jixtiju jixtru l-konsumaturi u sepp li dan huwa ta' valur fih nifsu. Aħna wkoll nixtiequ ngħidu li mannix nħolqu diskriminazzjoni fl-IMD bejn dawn il-kanali ta' distribuzzjoni. Minn flok aħna nemnu li il-kanali ta' distribuzzjoni jew il-kanali ta' distribuzzjoni differenti għandhom ikunu imħadna f'qafas li jkun bilanċjat, li jkun proporzjonali u infassal skont il-ħdiġijiet ta' dak il-kanal partikolari dik ir-rotta partikolari dan jgħina u kol inżommu l-element li ikolna beħ bil-pariri u bla pariri anki permezz tal-internet, ġifri il-varajet, il-varitajiet kolla li għanna preżentiment disponibli fis-suq. Tini punt, tini punti għandu xjaqsam ma l-informazzjoni l-konsumaturi u għahna nemnu l-informazzjoni l-konsumaturi għanda titjieb. Aħna għanna bżon aktar informazzjoni bla dubju fil-ħin li kelli disponibli għalija naf li aktar ma jkollna formazzjoni ma jfissirx li huwa aħjar skont l-istadi ta' Cooper wera li informazzjoni dettaljata tista' twassal għal tfixkil, tista' tfixkel il-konsumatur u anki tista' tħawdu. Għalhekk aħna rridu nevitaw li natu informazzjoni li mhix relevanti. U f'dak il-kuntest, mill fl-opinjoni tagħna aħna rridu nħarsu wkoll lejn id-diskussjoni li aħna għandna fuq loti ta' informazzjoni ta' rinumerazzjoni u anka konflitt ta' interess kif ukoll l-industrija ta' assigurazzjoni aħna favur li natu il-tip ta' ħlas li ħajjenatek u kummissjoni jew tip ta' eh, flus, min qed iħallas, min qed jirċievi ħlas Aħna nemnu li dan ikun qed jikseb l-aħjar bilanċ, ġifiri x'informazzjoni tittenata meta ngħidu informazzjoni relevanti utli. Nixtieq niġbed l-attenzjoni wkoll f'dan il-kuntest aħna għadej minn atmosfera ta' armonizzazzjoni minima, jiġifieri jridu nfisslu regoli minimi, imma minħabba l-fatt li din armonizzazzjoni minima aħna nafu li hemm swieq u wkoll stati membri li diġà marru lilin jew jixtiequ jmorru lilin minn dan u jnaħseb li dan l-approċċ ikun jista' jgħin jikseb bażi komuni. Rigward l-informazzjoni jinak li fil-qosor nix nerġa' lura għal karatteristiċi ta' l-industrija ta' assigurazzjoni diġa tkellimt fuq il-dibattitu tal-dokumenti ta' informazzjoni u aħna m'għandniex bħalissa eh, possibilità li nuru x'inhuma l-karatteristiċi tal-industrija ta' assigurazzjoni dawn id-direttivi ma jistawx jitqisu waħedhom bħalissa ħna din naħdmu wkoll fuq ir-riforma tal-qafas prudenzjali Insolvency 2. Issa l-qafas tal-Insolvency 2 dan ukoll fih insibu informazzjoni qabel jisir il-kuntratt u barra minn hekk dan jott apparti dak li qed diskutu hawnhekk u għalhekk aħna ngħidu li rridu nevitaw li jkun hemm duplikazzjoni eh, ta' informazzjoni u informazzjoni tfixkel. L-aħħar puntija u l-aħħar qan li aħna nħossu li għandu jintlaħaq u fuq l-għażla tal-konsumatur u dan jorbot mal-pariri. Aħna nemnu li l-konsumaturi fil-futur jistaw jixtru prodott ta' assigurazzjoni mingħajr parir jekk ma jixtiequ dan. Il-konsumatur dem jista' jfittex parir, dan huwa bla dubju possibbli, però aħna fl-esperjenza tagħna nafu li ħafna konsumaturi ma jixtiequx jirċievu pariri ta' sikwit dan jot għal prodotti żgħar u mhux prodotti komplessi ta' assigurazzjoni, hawnhekk qed nitkellmu dwar l-assigurazzjoni tad dar, assigurazzjoni ta' animal domestiku. Ħafna drabi jkunu ostili jirċievu pariri, jew konsulenza tkun imposta fuqhom, għalhekk aħna nħossu li dan għandu jkun ukoll possibbli fil-futur. Fl-aħħar mill ħar hija kwistjoni wkoll li wieħed iżomm l-istess livella ta' aċċess għal ċertu prodotti kif ta' fis-swieq u koll għaddeja diskussjoni fuq konsulenza li titħallas mill-konsumatur jekk aħna nimponu il-pariri jew il-konsulenza u mbagħad il-konsumatur ma jkunx jistgħu ħalsu għal daw il-pariri dan ifisser li s-suq tal-prodotti huwa magħluq biss huwa magħluq għal ċertu nies li ma jaffordjaw xi ħalsu. Bat għandna kwestjoni wkoll ta' konsistenza rigward l-IMD u l-MIFID. Aħna qed naraw ukoll il kwestjoni tal tal-cross-selling. Aħna nħossu li l-IMD tnejn għandha tkun konformi mal-MIFID u dan jgħin biex nevitaw eh, situazzjoni tista' toħloq differenzi smajna kol tħassib li jeżistu ħafna qatti delegati meta niġu u kol għal l-levelli professjonali u bat fuq l-ambitu nishtiq l-inklużjoni tal il-loss adjusting din ma taqbilx ma direttiva tagħna U meta niġu għal kwistjonijiet tal-beħdin tkun qed tiġġustifika li telimina jew twarrab il-attivitajiet eh, oħra. Grazzi. Grazzi għal daw il-punti ċari. Mela dak is ser nagħmel issa u ħanat il-kelma lis sur Karti u mbagħad fl-aħħar lil bjenno sabiex ikun jista' jiddiskuti fuq il-proposta tal-IMD, Sur McCarthy kjoġbok. Grazzi tassew, Sur Chair. Mela nixin ikkommenta fuq uħut mill-kommenti ta' ftuħ ta' sinjura li għadek f'tkelmet qabli aħna naqblu mal-approċ li IMD 2 huwa titjib fuq dak li kienet id-direttiva pjuttost ta' suċċess IMD wieħed u IMD wieħed ma kienieċ aġġornata, ma kienieċ tajba biżejjed meta aħna deċidejn l-għamlu revizjoni u iva dan kienet kienet Kien eżerċizzju li jiswilna ħafna flus, indunajna li kena bżon xi titjib, aħna naqblu kol mal-kommenti tiegħek rigward nuqqasijiet xquq għandu jkun hemm mill-inqas xquq possibbli speċjalment meta niġu għal beħ fuq l-internet, anki l-kummenti ta' Sinra Colors rigward il-law adjusters ta' ċertu attivitajiet dawn ukoll għandhom jissemmew u jiddaħlu fl-ambitu Il-kwistjoni li aħna għanna l-aktar problemi bija hija supervizjoni ta' informazzjoni. Iġifiri, dan wasu kompetitiv ħafna. U għalek, l-intermedjazzjoni hija l-unika ħaġa li qed nqisu bħalissa. U għana fiħdan l-intermedjari għanna gruppi differenti. Fil-fatem maħna u koll, U it-ħassib tana prinċipali u li nassikuraw li lażla wiesa ta' distribuzzjoni disponibli għal konsumaturi u dan is-suq tant kompetittiv m'għandux jiġi ikkawżalu, ma m'għandux jiġi ipperikolat jew nifavorixxi grupp fuq ieħor u rridu wkoll nevitaw li nersqu lejn integrazzjoni vertikali tista' twassal biex il-konsumaturi isofru. Aħna nħossu li għanna nħarsu lejn eh, il-revizjoni tal-IMD dak li ju protezzjoni ta' konsumaturi bħala pakket kol sħiħ. Memx element iħor, dan hawnhekk huwa pakket. U Iva, nistaw najdu li dan huwa pakket sensittiv. Ir-relazzjonijiet marbuta ma' edukazzjoni u standards, iva dawn għanna nżommuhom, aħna ma nġiġa sekk imħasba flati delegati, pero eh, mħasba aktar dwar is-sustanza sħiħa, iva aħna hawnhekk naqblu daw għandhom jiġu mħarsa b'mod aktar adegwat. Hawnhekk għandna wkoll punt importanti eh, fil-mument ta' bejħ irridu naraw ukoll x'tip ta' informazzjoni tingħata, naraw li l-informazzjoni tingħata hija relevanti, hemmhekk għandna kummenti rigward dan il-punt. Kien hemm kummenti sinifikattivi rigward il-konflitti ta' interess, dan punt ġi indirizzat, dakin pittost impliċtu jew anki espliċtu nsemma fil-IMD wieħed u dan tiġi imsemmi b'mod espliċitu impliċitu fil-IMD 2 u ħanar lek ridu nidentifikaw u namministraw anki innaqsu dawn il-konflitti ta' interess li fċertu ħafna drabi nsibu għon kważi kullim kienu specialment fil-servizzi ta' fil-servizzi finanzjari. Iva, ġifiri l-identifikazzjoni u tnaqis ta' konflitt ta' interess għanda niġdu l-attenzjoni dwar dan anki l-konsumaturi u din tittieħed kas b'każ. Rigward it-trasparenza, iva, it-trasparenza tista' tfisser ħafna affarijiet t tidentifika minn inti, fuq minn qed taħdem, kif qed titħallas, is-sors tal-ħlas tiegħek. U irridu natu l-issetta lil konsumatur biex jitolbu dettalji dwar il-ħlas hekk kif inhu permess taħt il-proposta preżenti u dan isir għal periodu ta' ħames snin, pero hawnhekk għandna proviso, għax kif għadna mill-bidunet, aħna bħalissa ninsabu f'suq verament kompetittiv u m'għandux ikun grupp wieħed li għandu jkun iżolat f'dan il-qasam għax inkella mek noħolqu distorzjoni tas-suq saru kol xi kummenti rigward ir-relevanza tal-lotja tal-informazzjoni dwar il-ħlas U dak li ntilef il diskussjoni i differenza li tiżisti bejn il-life u non-life diki differenza bejn it-tip ta' prodotti. It-tip ta' prodotti li qed jinbijaw jew jitqasmu. U għalek, il-lotja ta' informazzjoni dwar il-ħlas, il-renumerazzjoni, f'dawk li ma' prodotti non-life, anki jekk issir fuq talba, u anki kieku tkun waħda mandatorja, tista' ikolla konsegwenzi eh, kbar. Ħantikom eżempju. U din hija dan huwa approċċ simplistiku. U in-nies mhux qed iħarsu eżattament x'qed jiġri fis-suq. Jiena intermedjarju jista' jkolli ċans li nagħmel immexxi organizzazzjoni intermedjar, però jiena xogħol huwa intermedjar, ġifri jekk nista' ngħidilkom eżattament x'qed nagħmel fuq l-assigurazzjoni tad-dar qed nagħmel 20% ta' commission, imma fis-suq tiegħi jekk jekk intom tmorru fissu u saqsu bank intermedjarju ieħor x'qed jagħmel qed eh, jagħmel flus minn din it-tip ta' assigurazzjoni fuq id-dar jgħidlek 20% 30%, però l-importanti dak li jotu, dak li mhux qed jgħid jingħat. Iġifieri ħafna drabi il-bankira qed jagħmlu biss qed jgħidu biss punta ta' referenza. ura inti mhux qed tagħmel paragun il-valur jista' jkun iktar minn 30% jew inqas minn 30% però di mhix reveranti. Aħna rridu natu s-seta l-konsumatur biex issaqsu l-mistoqsija jekk huma u jkunu jafu. Però kien titem forza kanal wieħed biex jagħti din it-tip ta' informazzjoni, din ser tiġbor ħafna informazzjoni, ħa tiġbor ħafna attenzjoni u fixkel issu u anki tfaqqar l-opportunità disponibbli li l-pubbliku għandu biex tikseb assigurazzjoni f'sulju tant kompetittiv. U naddi l-kommenti tijaj brabta ma' prodotti li huma non-life, sinċerament il-detriment tal-konsumatur meta niġu għal kontrat li jista' jiġi rinnovat, speċjalment f'suq li tant kompetittiv, hija xi ħaġa minima ħafna nista' ngħid. U jiena dejjem imħasseb dwar punt partikolari li jien bħala intermedjari, ġifri l-interess li jien għandi fi relazzjonijiet li għandi mal-klijenti tiegħi. L-intermedjari jixtiequ li jkollhom eh, interessi tul ħajjithom kollha mal-klijenti tagħhom u ma jridu jaraw li l-negozji jizviluppa jkollhom il-kontratti tagħhom renovati minn sena l-oħra minn 10 snin għal 10 snin oħra. Dak tip ta' negozji li jsir, ġibraw hawnhekk għandna mhux qed nitkellmu dwar beħ wieħed, imma relazzjoni li tibqa' dejja u nagħmlu dak kollu li nistgħu għal klijenti tagħna. Jiġifieri it-ħassib prinċipali tiegħi huwa dan li f'din id-direttiva l-ambitu hekk kif għandu joffri biss ftit eċċezzjonijiet meta jkun hemm ċirkustanzi eċċezzjonali u l-informazzjoni li għandha tingħata lil klijent għandha tkun f'waqta, speċjalment meta jsir beh, każ b'każ għandha tkun relevanti din l-informazzjoni u nissuġġerixxi li l-informazzjoni um, iżolata mhix relevanti u inħoss li l konflitti ta' interess għandhom jiġu amministrati minn dak li qed jagħti l-informazzjoni lil klijent sabiex bekk huma jifmu biċċar il-bażi tal-informazzjoni li huma qegħdin jingħataw anki rakkomandazzjonijiet li qed jingħataw waqt il-beħ. Allura it-ħassib tiegħi f'din il-leġiżlazzjoni, jew il-form kollha tal-leġiżlazzjoni u li jkun hemm sitwazzjoni l-istess għal kulħadd bejn il-forom differenti ta' distribuzzjoni. Kif għattilkom diġa dan huwa suq ferm kompetittiv, ġifier intom tonqsu milli tilħu dan il-għan tkunu qegħdin tfarku, tkissru, mijiet ta' eluf ta' intermedjarji żgħar fl-Unjoni Ewropea li għandhom xogħol ta' kuljum u li jkun qed jagħtu servizz eh, li ma bħalu. Thank you very much. Well. Grazzi tassew. Ħallejtek tkompli titkellem għax aħna verament konna ħerqana nisimgħu l-esperjenzi tiegħek u l-arfin tiegħek. Tfirni nirgrazzjak. Is-Sur Bernier, jekk nista' nitolbok tajt eh, kelmtejn ma tkun fil-qosor kemm jista' jkun għaliex iridu nagħlqu minn hawn ftit ieħor u rid l-kelma lil xi wħud mill-membri tagħna. Mela, l-ewwel qabel kollox, il-konflitt ta' interess dan huwa l-aktar eh, suġġett għal qalbna U mbagħad naddu għall-ambitu. Mela rigward il-konflitt ta' interess, Aħna naqblu ma dak li għadu kif qal is-Sur Oakley. L-informazzjoni u l-otja ta' informazzjoni ma tnaqqax il-konflitti ta' interess jew inkella il-natura eh, dannuża għal konsumaturi jew inkella s-swieq aħna għanna l-ħlas ta' l-intermedjarju dak dik tista' tkun kumpanija żgħira kif għal is-sur McCarthy jew inkella bank. bank. Dan jista' jkollu wkoll impatt qawwi fuq il-kwalità tas-servizzi provduti. Aħna madana kollu għadna ma semmejniex il-ħlas kontingenti jew bl-Ingliż contingent remuneration u il-livell ta' renumerazzjoni hija influenzata ħafna mitħul mux fuq prodott partikolari imma it-ħul sħiħ tal-kumpanija ġifri jekk dan isseħ ikun hemm xejra li wieħed ipoġġi l-kuntratti kollha sabiex bekk. Wieħed jafas il-klijenti biex imorru f'kumpanja partikolari għal raġunijiet validi. Anki jekk dan il-kontrat ma jkunx laħjar għal konsumatur, la jkun laħjar laqas lar. Allora jkun hemm impatt doppju fuq il-konsumatur u anki jekk ikun hemm kumpaniji ġodda jew prodotti ġodda li deħlin fis-suq jew inkella jixtiequ jagħmlu hekk. Se jkun diffiċli ħafna li biex isibu spazji fis-suq jekk il-kumpaniji l-kbar qed jaħdmu b'dan il-mod, jiġifieri din mhix ħaġa mixtieqa ħlas l kontingenti li aħna nsibu kwal anki fil-Belġu u li l-intermedjarju jista' jitħallas minn numru ta' problemi li ġew ikunu ġew rapportati mill-klijenti. Ġifri, l-menti li jkunu saru mill-klijenti, jekk xi ħadd ikollu il-ment dubjus, u għet jista' jgħid le, dan mhuwiex kopert. Għalix, ma tixtieqx twassal jew tfixkel l-aħħar ħlas li jinġabar minnaħa tal-kumpanija. Din hija tip ta' ħlas kontingenti. U dan jista' ukoll innaqqas mill-kwalità inaqas il-kwalità tas-servizz għalhekk dan il-ruminazzjoni kontingenti għandhom jiġu eliminati għax mhux tajbin għall-konsumaturi. Din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni mhix qed tindirizza u din insibuha f'mifid ukoll mifid, ġifiri għet semmi il-rinumerazzjoni tal-impiegati, ġifiri ħlas tal-kumpanija, tal-intermedjari, jew inkella l-kumpanija ta' assigurazzjoni. Xejn ma għal? Kif il-rinumerazzjoni qed tingħati jew kif qed tiġi organizzata? Wieħed jista' jkollu tipi differenti ta' inċentivi, jekk wieħed pereżempju jbih ċertu ammont ta' prodotti, per eżempju kompanija Ġermaniża li eh, toffri tal-osra fil-Budapest jew inkella brazzuletta bċertu kulur u l-persuna oħra ikolla tip ta' dekorazzjoni f'xara, xi ċof per eżempju. Hemmhekk hemm linji differenti, hemmhekk qed tikom eżempju ta' linji differenti li jistgħu jingħataw għal renumerazzjoni. Ħafna drabi meta jittieħdu żbalji fuq renumerazzjoni, ovvjament eh, huwa l-konsumatur li li ħaj ibat il-konsegwenzi. Aħna nabżon dan kollu, pero sa aħna nkunu neħħejna daw il-konflitti ta' interess, nkunu rridu informazzjoni dwar dan, u ma nistawx naqblu li L-aktar konsumaturi assertivi biss jitolbu għal ċertu informazzjoni. Ovvjament, għax dawn jistaw ikunu n-nies li ma jeħtiġux din tip ta' informazzjoni. għallur l-informazzjoni tittinata lil kulħadd. Mela, sabiex inkun konċis, Sur President, id-direttiva MD IMD wieħed ma issemmix assigurazzjoni li tiġi mixtrija meta li tixtara meta inti tixtri per eżempju telefoni ċellulari jew inkella assigurazzjoni tal-vjaġġar. Il-persuni, per eżempju, li jkru karozza, normalment din l-assigurazzjoni tkun nizla fid-direttiva, però hija verżjoni daqxie iktar dajfa. U meta niġu per eżempju l-assigurazzjoni ta' telefoni ċellurali jew ta' ċertu mm, oġġetti, meta inti tixtri l-oġġett, dak li jtibiħlek l-oġġett jgħidlek eh, xinu ma l-esklużjonijiet fil-kontrat, jgħidlek u kol xie il-premiums, u xi drabi mbagħad ikollok iktar intermedjari involuti u idaħlu aktar minn nofs il-flus li inti tħallas u int ma tkunx konxi li inti qed tixtri eh, oġġett li jiswa l-flus u mux dem ħajkun utli. Allora dan din l-informazzjoni tkun nimnizla fid-direttiva. Issa ir-regoli ta' kondotta u kull informazzjoni tal-konsumaturi u kol għandhom japplikaw għal telefoni ċellulari, għal daw tip ta' assigurazzjoni, ta' assigurazzjoni fejn ma jispiegaw l dejjem xinu l-esklużjonijiet jew inkella ir-riski ta' saħħa Għax normalment fil-fatt in-nies jixtru, il-konsumaturi jishtru l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar biex iħarsu s-saħħa tagħhom meta jkunu barra l-pajjiż tagħhom. Issa jekk dan kollu jaqa' barra l-ambitu ta' direttiva tal-IMD, dan jaqa' barra mill eh, protezzjoni ta' drittijiet tal-konsumaturi għaliex in-nies jħossu li l-leġazzjoni speċifika toffri protezzjoni aħjar u hawnhekk mhix inkluża u għalhekk dak il-mod eh, il-konsumatur qed jitlef darbtejn għax dawn id-dew direttivi ma nsibux dawn il-ħarsin daw id-drittijiet. Grazzi tassew. Dan huma eh, xi ħaġa diffiċli għalhekk tajjeb li jkollna l-esperti magħna li huwa suġġett tant kumpless. Nixtieq li xi membri li għadhom hawnhekk Sir Hudson? forsi tixtieq taġi l-kontribuzzjoni tiegħek. Mbagħad is-Sur Styler ukoll u tista' tina anke idea tal-kalendarju tagħha. Grazzi ħafna nitkellem fil-qosor Tlet eh, aspetti pożittivi. Jiena nappoġġja l-Sur Styler il-żida għal definizzjoni f'artiklu 2 aħna nappoġġjaw din iż-żida u anka l-kwalifiki professjonali għana konna poġġjawa għaliex għall-assigurazzjoni barranin importanti li jkunem il-ħiliet li hemm bżonn għal-prodotti u jkunem it-taħriġ tal-brokers li t-tinata mill-autoritajiet nazzjonali u dan jista' jsir possibbli grazzi għall artiklu 8 nixtiequ naraw anka żita ta' aktar ta' dispożizzjoni ta' informazzjoni oħra dan ovvjament tagħti kontribuzzjoni kbira biex nipproteġu lill konsumaturi u ma nistennew, ma nistawx nistennew li l-konsumatur ħesaqsu l-mistoqsijiet eżatt kif suppost, u allura l-informazzjoni għandha tingħata mod dirett mill-ewwel. Mill-persuna li qiegħda tbih l-assigurazzjoni xi ħaġa li nixtieqni kritika l-ambitu tal-applikazzjoni rridu nagħmlu ċara għal min ħad tiġi emirata direttiva jekk hux għall-kumpaniji jew humiex dawk in-nies li qegħdin jaħdmu mal-assigurazzjoni jew dawk li anke għandhom kuntat dirett mal-konsumaturi. Dik biss hija l-unika kritika tiegħi li għandi, grazzi. Min-naħa tiegħi? fisem il-grupp tiegħi naħseb li eh, kienet eh, laqa utli ħafna. Nixċi nitkellem anka fuq dak li qalu l-esperti tal-assigurazzjoni tagħna fuq il-proporzjonalità u eh, l-prodotti varji li semmejna. Dawn il-kommenti u dawn il dawn l-aspetti huma komplikati immens. Jekk inti qed tixtri l-assigurazzjoni, tista' tkun ta' valur baxx meta tħares lejn forsi xi makkinarju li forsi l-intermedjari kunu qegħdin jagħmlu. Bekk irid hemm eh, disclosure tal-paga li forsi inti ma tistenniex li l-broker ħat tagħmel skont ir-relazzjoni li jkollok. Mbagħad rigward il-bonus ta' xi claims li tista' tagħmel din ukoll hija eh, aspett dan huwa aspett ikkomplikat fil-ambitu tal-assigurazzjoni u għalhekk naħseb illi hemm bżonn li s-suq ikun favur u kif rridu nagħtu l-informazzjoni fuq il-website, fuq l-internet, mhux biss biex nagħtu eh, l-informazzjoni. Aħna rridu nirriflettu dan kollu anka b'mod leġislattiv. <coughs> Naħseb li dan kollu huwa kumpless ħafna. Ġifieri ndoqdu attenti ħafna li ma, nit, ma nitfawx wis informazzjoni iżda fl-istess ħin irridu attenti li l-konsumaturi ma jkunux fuq zvantaġġ fuq ċertu servizzi u prodotti. Irti kunem hemm bilanċ bejn iż-żewġ aspetti. Naseb l-użu tal-internet u l-fat li qed nimbijaw tant prodotti fuq l-internet qed nitkellmu fuq il-prezzijiet u l-assigurazzjoni għandha toffri eh, l-idea tagħha fil-swieq varji ikunu nistaw anka nikkumparaw eh, l-assigurazzjoni minn waħda l-oħra. Inkella jkunem anka riklami li ifixklu il-prodotti li huma disponibli għal konsumatur. Ġifir żgur li m'għandniex xogħol faċli hawnhekk biex nipproteġu l-konsumaturi, forsi tista' tina x'indikazzjoni ta' kemm ħandumu biex nlessu dan ix-xogħol. Nasib rridu namlu xi emendi li kellhom siru għal 7 ta' jannar, fil-fatt id-data hija ta' 22 ta' jannar. Jiddispjaċin il mawx aktar nis preżenti fil-komitat. Il hemm il-fatt li hemm konsens bejn l-industrija u l-konsumaturi rigward il-kwistjonijiet li d-diffikultajiet li aħna rridu nkunu ċari kena diskussjoni l-bira fuq it-trasparenza, iżda kif ħanamlu għadin? Irridu nkunu ċerti li hemm ċertu valur offrut il-konsumatur, irridu nsibu dak il-bilanċ. Interessanti wkoll naraw id-differenza bejn il-ħajja u inħarsu lejn il-swi u l-komitat tana għamel ħafna għal l-intraprizi medji u zar. Irdu noqdu attenti biex ma nfixklux ix-xogħol tajjeb li għamilna l-SMEs. Fil-fatt intu kont tgħid fuq l-informazzjoni irdu noqdu attenti għax jista' wasala xi tħassib. Dak li rridu nagħmlu huwa nassiguraw li l-informazzjoni li tingħata hija trasparenti konsumatura informat u li jkun tkun informazzjoni konsistenti. Flimkien ma leġiżlazzjoni oħra li għanna palissa hija importanti ħafna. Bekk jina nilqa l-kellima jekk intom ġatajtuna xi informazzjoni iżda jekk hemm xi punti speċifiċi jew emendi nista' nisma' minn għandkom, niddiskutu aktar ma'kom. Importanti ħafna naħseb. La darba koll naqdu shadow rapporters, għadna għatma kena laqa eh, bejn shadow rapporters, nistaw naqdu il-kollegi kolla fl-imkien. U anka forsi konem xie kjarifika fuq il-presidenta mal-komitat mal tal-ikon. Aħna naħdmu il-koll fl-imkien jahasra li hemm kumitat u hemm kumitat ieħor. Ir-rapporti li huma huma disponibbli f'Danis u fil-Ġermanis nkunu nistaw, u importanti allura nkunu nafu xed jiġi anka fil-kumitat ieħor. Jiena lesta li nilqa l-emendi l-oħra li għanna mill-kollegi tagħna u nikkonsidrawhom. Grazzi ħafna tal-ħin tagħkom, apprezzajna ħafna u naħseb anka nixtieq nirringrazzja lill anglika li għamlet ħafna xogħol ta' organizzazzjoni fil-kumitat hija segretarjat. Anglika għamlet ħafna xogħol biex jirna xena naqdu kollox flimkien. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna anka li sur Panzeli li mhux qed hawnhekk bħalissa wkoll. Biex nikkonferma Diskadenza hija 22 ta' jannar. Mbagħad ikun hemm kompromess sal l-20 u eh, ħajkomplu fl-24 u 26 ta' Marzu. Irridu inkomplu niddefendu eh, dan kollu għaliex għandna eh, timetable daqsxejn stretta. Tantx nistgħu nagħmlu is aħjar. Naħseb tistaw taraw kemm qed noħduha b'serjetà. Għal darboħra nixtieq nirrepeti nirringrazzja lill-esperti tagħna għalx l-informazzjoni tagħna kienet tant utli eh, l-ħiliet tagħkom kienu utli ħafna lina. Nixtieq ngħid anke li l-Kummissjoni kien attiv ma prezentajx il-tim mill-Kommissjoni hawnhekk Iżda kena il- jina l li namlu xie program għal-komissjoni. Illum iżda nishtiq li ringrazzjakom xorta tal-li kontu għawnek. Ma tanx fadlinna ħin il-laqa spiċċat nil-taqaw għal darboħra fit-23 ta' jannar. Għanaħnu fuq dokumenti u nispera li naraw il-membri kollha hawnhekk biex ikunu lesti jivvutaw. Nishtilkom li klata it-tajba, grazzi ħafna tal-ġejtu.